Well, this is now four minutes late. I'm happy that we are three colleagues. Taja, fawis, għed nara li għedin tlet kollegi bis, u għallura natikom titwila dwar ġara fil-laqa tal-koordinaturi, agenda ta' marzu, fuq l-skejjel Bulgarija u fuq il-pozizjoni fuq eh, l-enerġija ġeotermali ta' kan inkludom eh, kif ukoll fuq eh, l-Andalusija fuq ukoll disenfranchisement eh, dawk jiżdiedu mal-aġenda ta' April fuq rapport ta' opinjoniet il-koordinaturi deċidew li rapport annwali tal-Ombudsman ħajt ħejja mill-FDD din id-deċiżjoni biex ikun hemm dan ir-rapport speċjali għat trasparenza tal-Konsil u mbagħad eh, rapport tagħna tal-peti dawn ġew posposti f'Marzu ġie deċiżu koll li għandha tiġi abbozzata għandu jiġi abbozzat rapport dwar il-minoranzi Ewropea rapporter ħajġi mażur f'Marzu. Fl-aħħar nistaw il u jekk irridu iktar emendi fuq il-proġetti pilota, tħejjiet għall-azzjonijiet budġetarji, però deċidejna ħallu dan il-punt miftuħa l issa Deċidejna kolli ma neħdux opinjoni fuq il-kwittanza tal-2017. Fuq eh, rekomendazzjoni ta' kontestati dawn ġew adattati kif suġġerejt, kif għattave, bċertu eccezzjoni eh, 000 9 9 u 0999 eh, ħatenala. Eh, il-petizzjonijiet kollha fuq il-Katalonja ġew dikjarati inammissibli fuq eh, it-talba dwar il-punti B, il-petizzjoni 5-7-3-1-3-6-3 u petizzjoni oħra għana u l-oħra jilbaqgħu miftuħa u ħajkun hemm follow-up fuq il-fact finding fuq il-finding missions u l-smieħ ġejdġejs illi iżjara ta' 7-8 ta' Mejju Hermagosta tiġi deċiża skont proċedura bil-miktub mistennew xieġri unaraw fuq eh, il-diskussjoni fuq l-endocrine disruptors maħsuba l-għatamiju u koll ħat nżamm u l-proċedura ħat iġi finalizzata permezz ta' proċedura bil-miktub eh, maqbula me kollegi. It-tieni nofs tal-2018 il-gruppi ħaj resqu tal-biet eh, sa' 6 ta' marzu fu eh, missjonijiet ta' sejbiet ta' fatti fu follow-up dwar Petizzjoni 1088 fuq il-fatka ġi deċiż li titressa eh, mistoqsija orali eh, li kummissjoni b'mozzjoni riżoluzzjoni li titressa għal plenarja tal-Lulju tal-2018. Ħankunu qed nisottomettu wkoll possibilment suġġetti għal laqa interparlamentari, ġifieri ma' parlamenti nazzjonali, data ta' skadenza u hija għal Marzu, 6 ta' Marzu Barra minn hekk deċidejna li nresqu mistaqsija orali l-Kummissjoni fuq l-Istrateġija Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità biex jivvotaw fl-elezzjonijiet biżiet minn qabel bil-qoddim għall-elezzjonijiet Ewropej tal-2019. Mbagħad tajt aġġornament qasir fuq il-Brexit kif ukoll abbozz ta' riżoluzzjoni fuq relazzjoni futura bejn l-Unjoni Ewropea u Renju Unit. Tajtu koll aġġornament fuq eh, il-qada twali forma bil-miktub dwar il-petty form dwar il-petty portal fejn l-organizzatori ta' petizzjonijiet ikunu jistaw ehm, anzi bil-membri li jishtuq jresqu emendi sa' ġumat li ta' għana f'senar. Imbagħad kien puti oħra li ġew eh, posposti għalla laqgħa għara. Ħadna nota wkoll ta' punti informazzjoni u kien hemm eh, rapportar minn Angela fuq eh, iżjara fil-Peru. Naħseb dak kollox. Tajb wisq. Naddu issa żjara ta' sejba ta' fatti f'Taranto u tassew kuntenta li qed nara li għandna nies minn Taranto fil-kamra kif tiftakru din iż-żjara seħħet F'Lulju jiena kont il-mexxejja ta' delegazzjoni u Angela Valina kif ukoll is-Sur Derek Ambras kellna wkoll żewġ membri ex uffiċu Sur Coselino, kif ukoll lil Eleonora Evi nixtieq ngħid illi dan huwa fuq l-impjant ilva fejn kien hemm evalwazzjoni on site li kienet parti me din iżjar kif ukoll is-sitwazzjoni ta' tnerġis, il-kwistjonijiet ta' saħħa u sikurezza tal-ħaddiema u tar-residenti u riski possibbli futuri li jistaw wastu biex is-sitwazzjoni anki taqleb għallar post seksa sabiħ pal Taranto. Iltqajna mal-petizzjonanti kif ukoll ma' numru ta' autoritajiet u partijiet interessati biex nifmu aħjar is-sitwazzjoni tagħna f'Taranto. Issa għandna rapporti dettaljat dwar iż-żjara u eh, jew konsiderazzjoni diskussjonijiet u żjarat eh, postijiet kollha u nies kollha li tajna magħhom tul din iż-żjara tassew konċernati dwar is-sitwazzjoni estrema kif ukoll il-komplessità tal-emodi u l-preżent eh, industrijali. Eh, Xkollan qed naraw li hemm eh, nuqqas ta' sviluppi madana kollu. Qed naraw li kien hemm nies li ġew eh, mil quta ta' sew ħażin mill-arja li li għandhom kif ukoll mit-nirġis kollu u l-kwalità tal-ħajja illi hija affettwata permezz ta' impjanti eh, bħal dan tal-erva. F'mistoqsija parlamentari reċenti, eh, il-Kummissarju eh, Vella għal u tenna li kummissjoni qed issegwi situazzjoni mill-qrib billi jagħmel referenza wkoll proċedura ta' ksur fuq il-konformità ma' rekwiżiti tad direttiva 2010-75 fuq l-emissjonijiet industrijali EID fil-fatt. U id-deċiżjoni l-implementativa ta' kommissjoni għatwaqif tal-aħjar tekniċi possibbli għal produzzjoni tal-ħadit u l-azzar il-bet. Pero rajna li xorta għadha empjanijiet biex tiżid il-produzzjoni għala volja il-bet serviri l-aħjar teknoloġija possibbli miex qed tiġi użata. Dinja ta' dispjaċira kollox ma kollox realizzajna u koll li memx soluzzjoni faċli għal Taranto. Il-punt ta' tlo għandu jkun teħida deċiżjoni bilanċat u sin ta' responsabiltajiet biex ikun hemm modell li jifoka fuq l-iżvilupp ambjentali ekonomiku u soċjali. Minajr ma noqogħdu nitfaw l-element soċjali u ambjentali taħt dak ekonomiku. Nemmen illi għandu jkun hemm segwitu għal dak eh, situazzjoni fuq l-impjantiva imma wkoll mod ġenerali fir-reġjun ta' Taranto. Nixtieq nirringrazzja lil daw kollha li ħadu sem u li huma preżenti hawnhekk għandna fost oħrajn persuna li ġiet direttament minn Taranto illi innatfu l-ambjent mitniġġis mill-polo u illi naraw li ċittadini tagħna huma siguri dawn huma obbligu li għandna. Nixtieq naqdi sar kelma li kellima, sorter kabras mux jatawnek, imma forsi Angela tixtieq iżid xi ħaġa. No, jo Iva, grazzi le, naħseb inti spiegajt tajjeb ħafna jina kont tipa parteċipanta f'din id-delegazzjoni nixtieq nirringrazzja lill presidenza kif ukoll is segretarja tal-ħidma tagħhom għax din kienet eh, tassew missjoni li kellha suċċess ħallit il-frott tagħha. U nixtieq ukoll ngħid li għal dak li huwa rapport aħna ukoll eh, ġbirna l-informazzjoni u dan huwa rapport estensiv, dettaljat ta' dak illi ġara u issa nixtieq eh, u koll il-petizzjonanti u li spjegaw is-sitwazzjoni tagħhom il-laqgħa li kellna magħhom jiġifieri kienet importanti ħafna li nitkellmu magħhom u niskambjaw magħhom it-ħassib tagħhom u il eh, neċessità urġenti u sostanzjali illi ikun hemm implementazzjoni tal-approċċ integrat kif jgħid ir-rapport tagħna għal dawk li huma il żoni abitati u l-żoni ta' madwarhom. U għalhekk dan huwa eh, din hija żjara li kienet pożittiva ħafna. Grazzi. I forgot to Ingrat nsejt nejt xaħġa li suppostat ċittadini b'mod sistematiku ġew esklużi kull aċċess għall-informazzjoni dan huwa punt eh, li huwa validu l-irrid insemmi nixtieq ukoll eh, nirringrazzja il Piero għaliex kien huwa l-organizzatur ta' sewena wkoll il-fatt li kien hemmhekk magħna kien hemm ukoll numru ta' nies mis-segretarjat eh, par kollega fuq l-elementi għajja Grazzi ħafna ta' xolkom, skużawni sejt insemmi dan Averel, Leonor anki jena nixtieq ringrazzja l-ewwel net il-President ta' delegazzjoni l-approċċ u il-mod kif ġiet organizzata din iż-żjara sew nafulkom. Nixtieq nirringrazzja wkoll is-segretarja tal-appoġġ tekniku illi ta' f'din iżjara rajna problemi ta' sew serja ta' natura ambientali, ta' saħħa li ila d-dejja, sħaħa u li ila ta' fetwa l-ekonomija u n-nies, n-nies ta' Taranto hemm ħafna problemi ta' saħħa marbuta ma' nifs l-ara għatfall, il-problemi tal-qalb, kif ukoll il-kanċers, dinja xi ħaġa li ġana nirriflettu. Kena ċans ukoll li nirriflettu eh, minnaħa meta tqajna ma' rappreżentanti ta' territorju, assoċjazzjonijiet dwar il-perikli eh, il-ħsara li tissir lill-bidja lokali. Dan huwa punt ieħor li aħna għandna nota tiegħu l-awtoritajiet tas-saħħa tal-post. Eh, naħseb li ta' mejn għaffu dan il-punt tal-ftit l-autoritajiet tas saħħa għalu li la volja il-preskrizzjonijiet eh, ta' tal-ajja mm, jiġu jiġu mħarsa xorta waħda riskju ta' dan il-territorju jibqaw ta' sew olja meta wieħed qis l-emissjonijiet ta' dan l-impjant eh, barra minn hekk hemm ċertu negliġenza ta' eni fl-maniġjar ta' dan l-impjant kien hemm eh, provaw jihbew wara parametri loġistiċi ma naħseb li eh, il-komunikazzjoni eh, ma kienet trasparenti xejn minna ħata eni fuq il-proġett Temparossa kif ukoll fuq id-data marbuta mal-kontaminazzjoni illi ġiet kkawżata mill-attività industrijali ta' dal impjant Jiġifieri eh, nemel li huwa ċar minn dak dak eh, li qed jiġri l-falliment eh, tal-intervent eh, tal-gvern taljan kif ukoll l-impatt li dan għandu fuq l-ekonomija ta' Taranto minkejja il-ħafna flejjes li ntefqu r-riżorsi kollha li marru għal proġett bħal dan. Fl-aħħar nixtieq ngħid li dan ir-rapport li qed niddiskutu juri biċ-ċar dak li aħna sibna Ġifiri mux għet nitkelmu dwar eh, il-fat il-wieħed japplika l-aqwa teknoloġija disponibbli u laqqa semija kwestjoni ta' tibdila ta' management eh, Le, etnejdu għanna model ta' svilup li mandux maċċa sens li jeżisti eh, u għana kronistiku rridu naraw li ikunem svilup tal-industrija ta' territorju li tibbeni effika li benfika minnu l-ewel dak l-istess territorju u li noħol u eh, lok li iċ-ċittadini kunu jistaw jisfruttaw il-rizorsi, kunu jistaw kunu parti minn proposti, eh, naraw li eh, nużaw l-ġenjozità tagħhom. Dan kollu sena nixduħ fi żjara tagħna hemm ukoll punti oħra li xtaqt insemmi fuq dan l-impjant ilva nemmen illi l-istess petizjonanti però ħaj jitkellmu fuq dan iktar u iktar dawn l-elementi ta' informazzjoni addizzjonali rridu nivalutawhom nemmen li dan il-kumitat għandu madankollu eh, iżom attenzjoni ta' sewolja fuq dan il-punt. Fil-frattemp. Grazzi. Is-Sor Salino, jekk joġbok tixtieq tgħid xi ħaġa. Le, sempliciment, eh, xtaqt najt eh, li huwa tassew importanti ix-xogħol li qed nagħmlu. Ġifieri, eh, grazzi tassew għall-ħidma kollha li saret mill-personal tal-Kumitat nemmen li rapport jikorrispondi mosħieħ għall-istampa realtà ta' Irridu nżommu f'maħna il-fatt li għanna qdim għajnejna xaġa tassew komplessa illi ħadd minna mandu xie baketta maġika li bija jista' jsolvi kollox. Issa naraw naqra xikunu reazzjonijiet politiċi jekk ikun hemm il-ħolqien ta' movimenti politiċi ġodda li jistgħu jsolvu l-problema f'tar f'Taranto ftit sijat, ftit ġimgħat, kollha nkunu kontenti, il-Parlament Ewropew mandux xlif, mistax xlif jappoġġa il-mod kif isiru l-affarijiet, il-proċess ta' sejħa ta' ta' ta' ta' appalti. Eh, din il-kwestjoni għasab rridu nżomma miftuħa, nissorveljawa kemm nistaw fi żjara tagħna rajna illi hemm distanza miż-żjara illi saret f'Lulju, dokumenti li sar issa, sadanettant ġaw ħafna affarijiet u ħajġru ħafna u koll minn issa sa 19 ta' marzu eh, meta res u l-emendi u l-24 ta' april meta jiġi approvat il-dokument aħar ġviri irridu nsegħu ta' kollu pass wara pass din is-sitwazzjoni f'Taranto għal darbohra, sorveljanza massima, intenni. Mbagħad nħallu fidejn il-Parlament ġejjeni il-kompitu illi iqis is-sitwazzjoni. Jena wkoll tassew naqbel ma' l-inklużjoni tal-opinjoni pubblika fir-rapport. Naħseb li dan huwa l-iktar punt importanti fid-dialogu tagħna man nies ma' ċittadini, dialogu bej ċittadini u l-istituzzjoni Ewropej U rridu naraw ukoll li hemm problema xi kultant ma jkunx hemm trasferiment ta' dejta kif rajna l-biraħ bil-każ tal-ema bejn kummissjoni u l-Parlament. Ġveri rridu naraw naqra illi kemm jista' jkun ikonna viżibilità massima l-kwistjonijiet bħal daw u illi ikunu qrib iċ-ċittadini. L-ispirtu li biħed naħdmu għatajjeb ejja nkomplu bih, rridu nkunu eh, Pero sodi u nejdu, isma, rridu nindirizzaw dawn il-problemi. Ma sawx nibqaw sejrin ekke. Grazzi Rosa, kelma lilek. Grazzi, Signora President. Jena u koll nixtieq nisijab ma' ringrazzjamenti ta' Leonora għal fatt li saret żjara tajba smajna kolħat l-imprenditori, eh, il-trade unions, il-ċittadini, fil-verità l-Parlament Ewropew eh, mill-2014 law żar tarantu darbtejn eh, biex jara naqra dawn l-irwejjaħ u l-veleni illi qed eh, jispiraw in-nies din ġew biex imissu bidejhom ir-realtà li tara tarantu jaffaċċjaw ta' kuljum. Il-petizzjoni li resaqna grazzi għall assoċjazzjonijiet u għall moviment illi illi għanna aħna għanna pożizzjoni ċara fuq is-sitwazzjoni ta' saħħa ambjentali u ekonomika ta' Taranto rajna li kunem proċedura ta' luq eh, ta' diversi impjanti li tibda b'impjant tal-ilva pjan fattibli ta' elu u ta' rekolokazzjoni u ta' rilokazzjoni fil-waqt li nħol u eh, xolijiet imma impjanti eh, bħal ilva u oħrajn ħol u problemi meta mqabel mal ekonomija ċirkolari eh, u meta nqisu setturi oħra ta' turizmu tal-bidja qed nitkellmu dwar marketing territorjali mhux qed nitkellmu dwar eh, dwar xi ħaġa fit biljun biljun fil-ekonomija ċirkolari eh, joħloq 16,000 xogħol ferm iktar minn dan il-modell ekonomiku li qed naraw Dan eh, kollu eh, rridu narawħ eh, fil raffinar tal-gas minnaħa ta' Eni, kif ukoll l-impjant tal-azzar, tal-ilva. Prezentament, però, għanna proġett biss li jista' jwassal għal zieda inaċċettabbli eh, meta wieħed iqis l-investiment eh, nemmen illi m'hemmx loġika u kien hemm ħafna il-menti li saru dwar sistema anakronistika hemm ukoll tħejjija biex jiġi varat il-proġett ta' parassa illi nafu li ħajġib ħafna iktar tnerġis u l-Kommissjoni xed tagħmel għasni sħaħ għandha proċedura ta' ksur kontra ambientali kontra kontra l-Italja, u mandiċ il-kuraċ li twittex l-Italja. Għanna storja sħiħa li t-kondanna l-mewt 600.000 persuna abitanta ta' Taranto. F'dan il-situazzjoni, ejja, nerdu pjaw eh, il-produzzjoni, ejja nkomplu niggassaw il-nies, ejja nkomplu eh, nżidu, ġiviri, noħol u biex nġibu l-mewt mill-2006 ma ma sar xejn, eh, imma pjaw il-postijiet eh, fil-ċimiterji, l għaliex nafu li ċimiterji imballati ma ċem iktar spazju. Jalla il-mulej kollu ħnina minna eh, u jaħfrinna jekk qed jarana. Grazzi s-sur Marta. Iba minni għala. Iva, merba, merba dan il-komitat tal-feti. Jina ġerġejtura fil-fat għatma tlaqt imma nista natu xerimenti ta' informazzjoni ma nimmaġin il-kollega eh, taljana għanda din l-informazzjoni tafu żgur illi kienem u koll eh, offerta u il-DG Comp edha għaddeja bin investigazzjoni approfondita taħħa biex tara jekk ir-regoli kummerċali ġewx rispettati ma għandha xejn x'taqsam ġifieri mal-ambjentali, ma dak li tal-limt il dekret ta' Silva wara eh, l-ment minn eh, om ta' Taranto u tal-ġunta Mek eh, kienet dekjarata illi hija illegali u għalhekk ikunu li ma jkunu il riżultati fl-Italja dan id-dekret fuq is-sit ta' Silva hemm bżonn jiġi rivedut din l-informazzjoni li għadni kemm irċevejt reċentement. U għalhekk għar raġunijiet minħabba inqas ta' rispett ta' l-ambjent u l-ħsara fuq is-saħħa pubblika. Din l-informazzjoni ta' xi tliet tiem ilu. Grazzi ħafna. U issa nixtieq inkun naf kif taħsibha l-Kummissjoni u magħna llum għandna Marco Gasparinetti. Nadilek il-kelma. Grazzi ħafna ta' din l-opportunità li għedin it-tuni u nifir raħlekom ta' li ħattu din inizjattiva ta' din il-missjoni bazi ta' fatti f'Taranto. Jina kont f'Taranto għall-istess raġunijiet xiftit xhur qabel u kien hemm ukoll missjoni biex tiġbew il-fatti. Il-missjoni tagħkom, iż-żjara tagħkom hija iktar reċenti, tajnuna ħafna għalina dan huwa abbozz ta' rapport u nixtieq inressa xi informazzjoni abbażi ta' fatti. Għall-attenzjoni tagħkom hemm dekret ġdid tal-29 ta' Settembru permezz tal-liema il-pjan ambjentali l ġid ġie approvat u dan għandha bżonn nikkonsidraw meta nagħmlu l proċedura ta' ksur Jiena kelli bżon ninformakom fuq dan id-dekret il-ġdid għax jekk le qed nifhem il-frustrazzjoni ta' dawk l-MEPs li forsi jaħsbu illi il-Kummissjoni Ewropea raqdet fuq dan il-fajl, anzi bil-kontra bżonn li ngħid il-Kummissjoni kienet qed tagħmel monitoraġġ mill-qrib ħafna tad-diżastru ta' ilva, għax wara kollox dan huwa diżastru, permezz ta' tliet proċeduri distinti. L-ewwel net il-proċedura tal-għajnuna tal-Istat li għalaqna fil tal-2017 illi kellu suċċess għax kellna aħna tlabda lill gvern Taljan illi applika il-prinċipju minni niċċess jħallas qabel għajnuna mill-Istat u r-riżultat kien 1.1 biljun euro ta' ħsara ta' sit ta' qabel il-familja ġifieri li kien hemm qabel deriva u u l-kundizzjoni ta' kommissjoni kienu il l-ewwel wieħed japplika l-prinċipju ta' min inġess iħallas mbagħad eventwalment impoġġu il-flejes tal-kontribwenti u għalhekk naħseb illi l-Unjoni Ewropea għamlet r rwol li kellha għadet id-dmir tagħha mhux biss il-Kommissjoni għax il-prinċipju ta' min iħallas min inġess iħallas parti mit-trattat u implementajna nfurzajna dan il-prinċipju dan kien l-ewwel ħsieb tagħna meta indirizzajna l-installazzjoni ta' ilva. Umbat tieni proċedura dik ta' ksur kif xi semmow għadu għaddej u dejjem ġi rivedut fid-dawl tal-pjan ambjentali l ġdid dak industrijali illi lassu meta l-ressaq u Aħna marbutin mal-investigazzjoni għaddejja tal-kollegi minn DG Comp u r-regoli ta' akwist li qasso meta kellu jafsal il-kummissjoni l-intenzjoni tiegħu illi jixtri l-installazzjoni u di se ta' fl-ewwel eh, ġimgħa ta' Marzu sakemm ma jkunx hemm bżonn ta' estensjoni u għalhekk se nkunu nistgħu ninformaw il-Parlament ta' kull tip eh, ta' fatti illi nkunu zvelata xi rapport se jiġi adottat iktar tard jekk fimtso. Jekk hemm xerrej ġdid u pjan ġdid u dekret, għandna bżonn nikkonsidraw dawn il-fatti meta niddeċidu jekk imorrux qudiem il-qorti jew eh, nħorġu raġunament jew itra ġdida għax ikun hemm elementi ġodda u jekk impoġġu l-1.1 biljun euro mħasam mill-familja deriva u l-1.2 biljun iva kif kifat 1.2 biljun euro mill-asso metall jekk ikun hemm din dan il-merġa li jiġi uh, approvat li mhuwiex deċiż l-ammont disponibbli ikun uh, sostanzjali ħafna ma nistawx ninjoraw u nistgħu naħsbu li mhux biżejjed għax Eh, l-inħawi ta' madwar l-installazzjoni kol eh, u hija eh, kontaminata jista' jkun anki il-bidja wkoll f'ta' 20 metru ma tistax ġib l-annimali, l-bejje ma tistax ikollok ċuħ tar-raba, ġifieri dan hu wieħed mid-diżastri l-ambjentali l-iktar kbir fl-Unjoni Ewropew dan riġi rikonoxxut ġimgħa li għaddiet minn diċi komp fejn assu metal u l-kompetituri wkoll setgħu u l-kummenti tagħhom hemm abbozz ta' oġġezzjonijiet min naħa tal-DG komp ġifieri jista' jkun hemm oġġezzjonijiet għal dan il-pjan ta' assometal. Dan għadu għaddej u għan nistaw niċevu il-kommenti sal-ewwel ġimgħa ta' Marzu. Imma niżgurakom illi se jkollna komprazzjoni sħiħa u trasparenza sħiħa mal-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna. Mr. Gasparine. Is-sur Gaspari Netti, ħafna għax dak li għattint issa u għafferm iktar ċar mill kummissjoni għadha għatt għamlet fuq id-dizastru ta' ilfa u għetni kwotak kawnek. Grazzi, bla preċedent. U għalek jina kontenta ħafna illi sibt il-rapport tagħna u żjara tagħna ta' ġbir tal-fatti tista' tkun ta' għajnuna meta l-Kummissjoni tiddeċidi jekk tmux qudiem il-qorti jew lew ħana preferixxu li jekk tagħmlu u għal daqstant naħseb illi din hija kooperazzjoni ta' sow tajba bejn il-Kummissjoni u dan il-Kumitat u nirringrazzjak ta' ċarezza tiegħek. Issa l-iskadenza għal emendi fuq ir-rakkomandazzjonijiet ta' test se tkun fid-19 ta' Marzu fit-3 ta' wara l-ofsinar u se nivvotaw fuq dan ir-rapport fl-24 ta' April. U nistgħu nifqu għaw. Nixtieq ngħid lill kollegi s sur Possolino lil Leonora u l-oħrajn illi jiena għandi xi ritratti strambi ħafna f'dawk l-uniformi u kpiper jekk tixtiequ iktar tard nistgħu naraw ir-ritratti fuq it-telefon tiegħi fuq il mobile tiegħi għax vera tad-daħ Issa mmorra l petizzjoni 378 fuq il-poligonu tal-isparar fi żona ta' Bardenas Reales f'Navarra. Il-petizzjonant mhux jatmana imma il-Kummissjoni qiegħda hawnhekk is-Sinjura Samarelli. U jiena nadilek il-kelma. Pjaċir kbir, grazzi ħafna. Mela, il petizzjonanti jagħmel fuq l-attivitajiet f'dan il-poligonu tal-isparar ta' Bardenas Reales f'Navarra u jitlob għal eluq tmiem ta' dan l-eżerċizzju f'din iż-żona għax hija protetta bħala eh, riserva bios, ta' biosfera tal-UNESCO u ta' park u anki hija klassifikata eh, mill-direttiva tal-asafar u tal-habitat bħala żona protetta. U għalhekk il-ħarsin ta' dan is-sit bħala riserva tal-UNESCO ta' biosfera bħala park naturali skont leġislazzjoni nazzjonali tmur barra l-kompetu kompetenza tal-Kummissjoni Ewropea, imma il-Kummissjoni tixtieq tgħid illi s-sit ġi mażul bħala sit ta' importanza ta' komunità skont id-direttiva fuq il-habitats u wkoll hemm żewġ siti oħra li ġew maħturin bħala żoni ta' eh, riserva eh, speċjali skont id-direttiva tal-asafar. Dawn is-siti eh, protetti memx xi presunzjoni ta' mm, attivitajiet militari imma għal dan is-sit l-Istati membri għandhom bżonn ma mitlubin li jieħdu kull miżura biex jevitaw illi ikun hemm ħsara u dawn l jiġu urtati u mitlubin ukoll istat membri jihdu kull miżura neċessarja għal zamma tal-speċijiet u habitats preżenti fuq dawn is-siti. U Olek fid-dawl ta' tħassib min-naħa ta' bosta mistoqsijiet parlamentari fuq l-istatut ta' konservazzjoni ta' din eh, ta' dan is-sit ta' Natura 2000, aħna saqsejna l awtoritiet Spanjoli fuq il-konformità ta' dawn l-attivitajiet mill-obbligi li jiġu mill-direttiva fuq il-habitat su skont l-informazzjoni illi tawna l awtoritajiet Spanjoli dan il-poligonu tal-isparar il-wem mill-1900 51 kien hemm studji eh, biex valutaw l-impatt tal-poligonu tal-isparar fuq iż-żona u dawn l-istudji ma jadux li kien hemm xi ħsara magħmula lil eh, habitat jew li kien hemm eh, xi speċijiet li kellhom xi ħsar imħabba dawn l-attivitajiet militari. U l-Kummissjoni wkoll analizzat id-dokument li ċevejna fil-qafas din il-petizzjoni, mod partikolari il rapport xjentifiku fuq il- eh, fuq il-popolazzjoni tal-asafar f'din il-zona ta' Bardena Astrealis u minn dan ir-rapport fl-2014 identifikaw l-esistenza ta' eh, bidliet temporani fil-distribuzzjoni naturali tal-asafar eh, matul ċerti attivitajiet imma l-studju ma identifikax xi impatt sostanzjali fuq il-komportament tal-asafar u għalhekk E, kien hemm bżonn investigaw l-effetti potenzjali futuri tal-attivitajiet u u li jkun hemm e, pjanar u kontroll tal-attivitajiet militari fil-żana biex ma jkunx hemm e, ħsara potenzjali negattiva ġifieri fuq la safar u speċi oħra li ma protetti f'dawn is-siti naturali. Il-Kummissjoni ħadet nota tal-fatt il settembru il żona ta' Bardena Srealis kienet ukoll maħtura bħala eh, skont l-artiklu erba erba ta' direttiva fuq il-habitats kienet eh, maħtura bħala eh, riserva speċjali u dan fl-2018 ukoll u jidher dan ir-rapport mill-2014 ġie konsidrat fil-proċess biex ikun hemm pjan ta' ġestjoni f'każ il-pjan għandu miżura speċifika fuq l-iżvilupp ta' standards oħra tal-attivitajiet militari fuq il-safar il eh, qegħdin fuq il-blat. Fuq din l-informazzjoni, il komissjoni ma tistax tidentifika xi ksur ta' xi liġi komunitarja ambjentali fil-fatt il-Komissjoni m'għandix indikazzjoni li l-attivitajiet żviluppati f'dan il-poligonu tal-isparar se jkollu effett negattiva fuq il-siti ta' natura 2000 konċernati. Aħna analizzajna l-aħħar informazzjoni ta' fl-20 eh, ta' frar u dawn ma jġibux magħhom xi provi illi bidlu dawn il-konklużjonijiet. Grazzi. I thank you very much. Grazzi lilek. Hemm bżonn li ngħid ukoll l-awtoritajiet reġjonali ta' Navarra ġew mistednin imma rrifjutaw li jiġu. Issa niftaħ id-dibattitu għal kolleg u l-ewwel ngħaddi l-kelma lil Rosa. Grazzi ħafna President fil-fatt kif qalet il-Kummissjoni xi ftit jew wisq se niprofa nati ftit hekk dawl fuq u niċċara ċerti affarijiet, dan il-poligonu tal-isparar huwa f'żona li hija importanti ħafna illi iva eh, dan il-poligonu ilu għaddej mill-1951 ġifiri ilu jopera u għadda supervizjonijiet ambjentali kollha u għadd ma kien hemm skur ta' xi direttiva jew kontra xi protezzjoni, xi liġi ta' protezzjoni ambjentali ġifiri għandu pjan ta' ġestjoni li huwa koordinat fl-autoritajiet autoktoni u l-Ministeru ta' Kultura u tal-Ambjent ta' Spanja u fl-2008 kien hemm ċertifikat ta' ġestjoni ambjentali eh, għadda mir regoli kollha li għandhom xaqsmu mal-ambjent ġifiri u meta eh, dan il-poligonu ta' l-isparar dejjem hemm reċiklar tal-iskart tal kollu biex hekk ikunu jistgħu jkunu f'konformità mar-regola ambjentali. Fuq eh, dak li hija responsabbli għal dan il-polignu hija ġunta assoċjazzjoni fejn hemm 22 entitajiet fejn hemm dawk fuq livell lokali, hemm monasteru, u dawn huma kollha assoċjati mal-Gvern ta' Spanja li huma għandhom il-kompetenza fuq dan is-suġġett u eh, parti lokalità waħda il-bqija il-ventaġġ fi 22 21 ġifiri u eh, jiġifieri, kol iffirmaw l-estensjoni tal-poliknu tal-isparar, ġifiri huma għandhom il-kompetenza u eh, aċċettaw. U għalek fil-Kongress tad Deputati aħna u koll rajna illi kienem appoċ minnaħa taħħom għal dan il-poligonu tal-isparar ta u kienem maġġoranza kbira b'astenzjoni waħda biss. U fil-gvern ta' Navarra, grupp illi gverna emmek li huwa ta' xelluk għandu 26 voti favur talbu, talbu illi l-attivitajiet ikompli huma huma mhumiex eh, kompetenti biex eh, jiftħu u kien hemm 24 illi kienu għat jestenu għal daqstant il-grupp ta' maġġoranza fi Spanja ġifiri il-grupp popolari, il-Partit Popolari u il-Partit Soċjati imma ma meċ kompetenti. Dawk li huma kompetenti kif kontet ngħid hija il- din il-ġunta governattiva u għalhekk dawna dejjem qalu illi kien hemm konformità u rispett sħiħ tal-liġijiet ambjentali kollha għalhekk jiena ma nafx għaliex din hawnhekk tħattu fuq din il-petizzjoni għax ma qatt ma kien hemm ksur u jiena nitlob għal daqstanti din il-petizzjoni tingħalaq. Grazzi. Very much. Grazzi ħafna lilek. Miller li m'hemm ħadd iktar li jixtieq jitkellem din wara talba tal-gwe u mhix preżenti għalhekk għandna din il-petizzjoni u għalhekk għandna bżonn insegwu dak li ġie propost minn Rosa u nalqu din il-petizzjoni. Ħadd kontra? Le, meħek ħa nagħmlu hekk mela. U issa immorru għal punt li miss petizzjoni 841 minn Severin Brejt fuq eh, l-użu ħażin ta' regolamenti Ewropew diskriminazzjoni kontra ġenituri mhux Ġermaniżi mis-sistema Ġermaniża tal-familja, inkluż il-Jungendamt. Għanna l-petizzjonant Mana, Severin Brejt, u nadilek il-kelma għal ħames minuti. Grazzi, Signora President tal-Komitat, Signori tal-Komitat, jina nitroduċi luħi Severin Brejt, jina franċisa u jina om ta' e, tfajjel li għandu ħames, tifel li għandu ħames snin. Eh, jina kont noqot fil-Germania mal-ex partner tijaj. Idispeċini, jina kontet najt, jina kontet noqot fil-dar tana u kelli violenza eh, kontrija u jina rrit nħares li li nifsi u it-tifel tijaj u rrit li naqsam il-frontira mur lura Franza f'dari biex nibqa ħajja imma skont u jina għamiltek għaxxina l-avokat ġermanis għalli li kelli il-kustodja sħiħa u l-najt li liġi ġermaniza kienet miħaj imma l-ex partner tiegħi fetaħ eh, proċeduri kriminali ġudizzjari kontri u hemm bedal ħmar il-lejl tiegħi l-ex-partner tiegħi li m'għandux awtorità ġenitorjali ma setax jagħmel talba għar ritorn tat-tifel skont il-konvenzjoni tal-lajja u t-tifel dejjem rar il mistiri regolarment imma hu xagħmilha milli nassa u bil-kumpliċità mis-sistemi familjari il-Jugen Damt il-Ministeru tal-Zazax eh, fi Ġermanja kien hemm email falsa li qalu illi -il illi il-kustodja ġenitorjali kienet maqsuma u dan kien fals u rċevejna itra, rċevejt itra mhux tradotta bil-Franċiż u għaluli biex għandi bżonn illi kunem l-offens tax reċ, ġifiri li mur l-ra it-tifel u kelli biss eh, ġima biex namel appell kontra biex insaqsi l-Ġermanja jekk ġimma għal dan il-pajjiż Ewropew u ix skadenza raġonevoli bħala proċedura internazzjonali biex wieħed jipprepara ruħu tajjeb biex wieħed jiddefendi kontra itra li laqqas biss kienet fil-lingwa tiegħi. Jiena allura mort ma tifel tiegħi f'smih, jiena ħsibt li kienet rikonċiljazzjoni għax ma kienx tradotta l-itra, imma jina b'inġenwità mort għax ma kelli xejn x'naħbi ma ngħidlilkomx x'ġara fl-2017 f'dan il din qorti u l-imħallef mar lilin mis-setat tiegħu u jina mort bl esklużiva fuq it-tifel tiegħi jina kont mort lura Franza legalment imma l-imħallef għaret li talba ma kienieċ li wieħed li jista' jagħti segwitu għax il-qorti tal malisa eh, saret kompetenti u ġifiri marret li l-in mid-drittijiet u tat, eh, tat tutela ġenitorjali maqsuma barra li tlaqt il-missir l-qasbis kien saqsa ġifiri kienet f-smiħ u dan biex jaħtfu it-tifel tijaj u li mur lura fil-ġermanu jina minn dan il-qorti eh, Eh, meta għal ħames snin tifel tiegħi mingħajr it-tifel bla preċedent. U l-Ġermanja qed tieħu t-tfal qed taħtafhom u jiena mort lura Franza mingħajr it-tifel. U meta eh, ħrixt minn dak l-qorti tajtu bowsa biss u ma rajtux iktar m'hemm xejn uman minn da kollu il-Ġermanja qed ħallat il qed tikser ir-regoli Ewropej kollha anki l-liġi stess tagħha meta niġu għar rekupru ta' tfal nitkellmu fuq il-moviment ħieles fl-Unjoni Ewropea imma l-essenzjali illi jżommu it-tfal fil-Ġermanja għax ma jistawx morru f'pajjiż ieħor Ewropa. Il-qorti qalet li jiena kelli iva tutela ġenitorjali meta jiena tlaqt imma huma wara xamlu laqas bis konu kompetenti u u t-tifel tiegħi jiena qatt ma li se eh, najx ħaġa bħal din fl-2017 pajjiż Ewropo u mort b'inġenwità f'din in-nassa tal-qorti u dan fisser li jiena tlift it-tifel tiegħi u jiena qed is il-klim tiegħi imma l-Ġermanja sserqitli t tifel u drittijiet fondamentali tiegħi u jiena ovvjament kelli pena kbira mhux xhur sħaħ ta' violenza imma issa qed isirquli t-tifel u neħħowli mid-drittijiet għax ħriġt mingħajr drittijiet fuq it-tifel tiegħi għax fil-Ġermanja m'hemmx laqas biss ehm, drittijiet għal żjara u għalhekk jiena malar malajr indunajt x'kienu għamlu l-qorti u d-dim il-ġenituri sistema tal-familji illi jixtiequ jżommu it-tfal kollha fil-Ġermanja anki jekk jelbu kull tip ta' liġi Ewropea. Aħna ġenituri, aħna Ġermaniżi qatt ma se jkollna eh, eh, proċess ekwu fil-Ġermanja kif hu possibbli fl-Ewropa ma taħsib li regoli Ewropea Ewropeja ħarsuna u permezz ta' din id-petizzjoni nixtieq ndenunzja in-nuqqas ta' regoli Ewropej tal-Ġermanja li morru lil-in minn drittijiet u minn regolamenti speċjalment Brussell 2A illi fil-każ tiegħi fejn jisirqu it-tfal tagħna minn talba individwali u għal ċenituri Ewropej kollha illi qegħdin fl-istess każ tiegħu naf li hemm ħafna minna speċjalment fl-assoċjazzjoni eh, ta' tfal eh, ostaġġi għax hemm ħafna ħafna ħajjiet tan nies li qegħdin miksurin imħabba każijiet bħal dawn u għalhekk jekk joġobkom waqfu lil Ġermanja biex ma jkomplux jaħtfu it-tfal li għandhom żewġ awtoritajiet u tumna lura it-tfal tagħna jekk joġobkom enuna biex eh, nwafqu dan l-aġir kriminali. Grazzi ħafna tal-attenzjoni ta'kom. This is a very difficult and heartbreaking. Dan huwa każ li jaqas minna qalbna. Iva, hija sitwazzjoni li taqsow tiksirna qalbna hawnhekk f'din is-sala. Hemm bżonn li ngħidu nifmu li inti qed titkellem minn qalbek u aħna wkoll minn qalbna qegħdin nitkellmu nudu solidarjetà miegħek u mat-tifel tiegħek. Wija sitwazzjoni diffiċli ħafna, però issa għandna bżonn inħarsu iktar f'dettall u nżommu il-kalma pero nżommu l-qalbna dejjem tbatti din hija sitwazzjoni diffiċli ħafna u jiena issa nistida nil rappresentant tal-Kummissjoni Pia Lindholm illi tieħu l-kelma i u tixħed xiftit ftit dawl fuq din is-sitwazzjoni. Grazzi. Thank you, Chair. Without say, we all agree. Grazzi, Signor President. Bla dubbi ta' xejn dan huma traġedji għal dawk kollha involuti. Il-Kumitat tal Petizzjonijiet għad ma waslitlux l-osservazzjonijiet tal-Kommissjoni. Iżda nista' minista ngħidilkom x'huma l-kummenti preliminari tagħna. Il-petizjonanta għamlet referenza għal Brussel 2A fuq ir-responsabilità tal-ġenituri li tiffoka fuq ir-responsabiltajiet trasconfinali tal-ġenituri u mhux fuq eh, kwistjonijiet sostantivi ta' kustodja. Il-kustjoni tal-orti tal kompetenti mqajma mill-petizzjonanta, il-residenza abitwali ta' tfal ta' tifel press li kienet għada il-Germania anke ġimma wara li telqu mill-Ġermanja l-om u l-Wilt ma nħossux li dan huwa applikazzjoni ħażin ta' artiklu 8 tal-regolament Brussel tnejna iżda jibqa' fid-diskrezzjoni tal-qorti biex tevalwa il-fatti tal-kas. Nixtieq nagħmel referenza wkoll għal kas simili fil-ġurisprudenza tal-qarti il-kas 497 sbarra 10 fejn il-qorti qalet illi l-rati nazzjonali jridu jistabilixxu il residenza abitwali tal-wilt jista' wieħed jikkonsidra il-fatti kollha relevanti għal kull każ. Insemmi wkoll hawnhekk illi l missier ma kellux responsabilità tal-ġenituri meta l-om telqet mill-Ġermanja lejn Franza. Issa, il- l-imħalfin ġermaniżi normalment jisimaw l-tfal f'dawn it-tip ta' każijiet bħal kwistjonijiet ta' responsabilità tal-ġenituri u anke tfal żgħar għal ta' tliet snin. Il-Kummissjoni tappoġġja l prinċipju li tfal jingħataw l-opportunità li jinstemaw fil-proċedimenti ġudizzjarji fir rigward tar responsabilità tal-ġenituri dan huwa wkoll f'konformità ma' reviżjoni ta' reviżjoni ta' Brussel 2 li inkludi dispożizzjonijiet li għandhom xaqsmu mal obbligi taħt liġi Ewropea biex tagħtu opportunità li jinstema' il-wilt li jkun qed jifformula kapaċi jifformula l-opinjonijiet tiegħu. U l-istati membri huma marbuta bil-Konvenzjoni tal ġus Maquda fuq id-dritt tat-tfal. Ta l-ibti ta' tfal li jikostu l-obbligu li jinstema il-wilt. Hawnhekk il-Kummissjoni mhux qed tara ksur tal-liġijiet Ewropej. Issa, sentenzi fuq livell nazzjonali, din għadha pendenti fuq livell nazzjonali u għalhekk ma nistawx nieħdu azzjoni għalissa. Anke jekk ikun hemm indikazzjonijiet ta' ksur tal-liġi Ewropea aħna nistaw biss nissuġġerixxu l-petizjonanta biex tuża il-mezzi kollha nazzjonali biex issib soluzzjoni. Id-deċiżjoni tal-Qorti Ġermaniża ħadet miżuri provizorji sabiex il-wilt jibqa' fir-residenza abitwali tiegħu sakemm tittieħed deċiżjoni finali fuq il-kustodja. Il-petizzjonant għandha tqajjem dawn il-punti fil-proċedimenti li għandhom x'jaqsmu ma' responsabilità tal-ġenituri fuq livell nazzjonali. Fuq il-kontenut tad deċiżjoni Ġermaniża għal darboħra intenni il-liġi tal-familja sostantiva u l-drittiet ta' aċċess ma jaqgħux taħt ir-regolament Brussel tnejna u lanqas taħt il-kompetenza Ewropea dawn il-kwistjonijiet jaqgħu taħt il-liġi nazzjonali u l-Kummissjoni ma tistax tagħmel monitoraġġ tal-applikazzjoni tagħhom mill-qrati nazzjonali. Dan diġa issemma eh, kemm il-darba f'dan il-komitat. Nsemmi għalek li il-redress, il-soluzzjonijiet għandhom jinstabu fuq livell nazzjonali. Hemm ukoll informazzjoni fuq kif tista' jinkiseb rimedju fi stati membri oħra taħt il-port tal-ġustizzja elettronika. Aħna ma identifikajniex ksur tal-liġi Ewropea, nitolbu l-petizjonanta biex jistfittex soluzzjoni fuq livell eh, nazzjonali. Pers li jitħossli il-drittijiet bażiċi taħħaġ, fundamental taħħaġaw miksura tista' tersa wkoll każ quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. l kummissjoni se tkompli taħdem fuq il-qasam tal-responsabilità tal-ġenituri. tal responsabilità tal ġenituri u fil-kontest tal-revizjoni uh, ta' Brussel 2a uh, dan huwa dan huwa xogħol illi eh, ġi appoġġjat mill-istituzzjonijiet Ewropej fost parlament Ewropew ukoll. Grazzi tassew. Grazzi. Kollegi, jekk joġobkom, Sur Marjas. Grazzi, signora President. Din il-kwistjoni għandha x'taqsam ma' kas fil-qorti Ġermaniża. U mill-konverzazzjonijiet li kelli hemm bżonn ta' iktar informazzjoni li tintalab mill-ġenituri li mhumiex Ġermaniżi. M'għandhomx ċittadinanza Ġermaniża. u li kienu suġġett ta' diskriminazzjoni. U d-deċiżjoni dejjem kienet favur il-ġenitur Ġermaniż. Kieku ma kontu Ġermaniżi ħadd minnkom kontu spiċċa tieħu l-wild inti. Il-każ li għandna qudiemna m'għandux jaqsam ma kif jissolva tilwim f'każ li jkun hemm koppja li huma minn pajjiżi differenti. Din hija kwistjoni illi ħafna drabi jinqataw sentenzi favur ċittadini Ġermaniżi u kontra ċittadini barranin. Hawnhekk qed naraw ksur tal dritt għal trattament ugwali. U ta' smih ġost, dan jinsab fil-karta tal- drittijiet fundamentali u karta ta' drittijiet tal-bniedem. Huma x'inhuma l-affarijiet tal-każ il-fatt illi ġenitur Ġermaniż wassal sabiex tittieħed deċiżjoni f'qorti Ġermaniż favur ġenitur Ġermaniż m'għandhomx dan m'għandhomx jaqsam mal-kontenut tal-każ iridu nifukaw fuq dan l-aspett. U dan naqduh ma' każijiet oħra għandna Storja twila ta' dan li titressa qoddim il-Kummissjoni. U ngħidu hawnhekk kien hawn ksur tal-liġi Ewropea jekk il-qrati ikunu qegħdin jiddeċidu kontra xaħat li mux Ġermanis. f'dan id-deċiżjonijiet naraw illi dejjem tkun favur ċittadin Ġermaniż, irrispettivament mill-każ, mill-fatti tal-każ. Dik hija l-ħaġa li jdu niffukaw fuqha. Dan hemm bżonn iddiskutuh malajr. Din hija kwistjoni urġenti għax dan il-wilt issa tneħħa mimma ommu. Nisċiq nisma l-opinjoni tal-kollegi ġermanizi fil-passat, dan diskutajnieh fil-passat, il ġermania għandha tevalwa din is-sitwazzjoni u tara l-affarijiet mhux billi tħares lejn każ wieħed biss, imma lejn it-tendenza ġenerali. Il-petizzjoni għadha tibqa' miftuħa u għandna inseguha hemm bżonn tittieħed deċiżjoni għabbażi tas-sustanza tal-każ u mhux għabbażi ta' diskriminazzjoni. Grazzi, Virginie. Merci, Madame la Presidente. Grazzi, Signora President. Meta ġimiet lupe li din il-petizjoni tiddaħħal urġenza fuq l-agenda tal-kumitat tagħna dan minn jeħela li jiex eh, nafu nafu kemm is-sitwazzjoni titlob urġenza u ta' batija u tal-assurdità ta' din is-sitwazzjoni ikolli ngħid li hija tassew tal-mistħija illi nisma dan. Mistħija meta nisma t-tweġiba tal-Kummissjoni, t-tweġiba tal-istituzzjonijiet Ewropea. Ewropej u d-dim situazzjoni daqshekk traġika, hemm xi ħaġa li ma doqlix aħna bħala kumitat ta' petizzjonijiet għanna tweġiba x'natu, rridu natu xi ħaġa biex intejbu l-kwalità ta' ċittadini li jinsabu f'sitwazzjonijiet bħal din. Għaliex lil minn dan il-każ traġiku li għandna qudiemna, nemmen li l-iktar ħaġa krav hija li mhijiex każ wieħed hija xi ħaġa li tiġri li ġra drabi oħra. Ġifieri għandna problema strutturali eh, li l-in mill-emozjonijiet eh, li illi jtieħol u meta nisimaw kas bħal dan sa jek noqogħdu nidħlu fuq l-interpretazzjoni ta' regolament l-interpretazzjoni ta' artikolu ta' regolament 2A dan illi għanna unek imur li l-minnek għanna xaġa gravi u l-Komissjoni ma mux sempliciment eh, tilimita ruħa għall-interpretazzjoni ta' artiklu et eh, nitkellmu dwar kas ta' diskriminazzjoni illi irrit jiġi evalwat eh, fid-dettall ma nistgħux sempliċement nikun detaw irwieħna u ngħidu kollox sew. Anki f'termini ta' proċedimenti għawnek għanna sistema indaqsa meta għanna periodi li huma <laughs> fittizji eh, meta inti għandek deċiżjonijiet li ma jiġux tradotti meta inti għandek smieħ, eh, ma nafx, eh, smieħ eh, mit tribunal kompetenti, ma jekk għandek dejjem ir-riskju li fl-aħħar ta' smieħ tispiċċa li jittieħdlek it-tifel, titeħdlek il-kustodja tal-wilt tiegħek, naħseb ta' min li l-qorti t-proġed mod differenti, ġviri anke f'termini ta' proġedimenti, għedin ferm li l-in minn dak li aħna nifmu bit-trattament indaqs u proċess ġust. L-lin mill-interpretazzjoni ta' regolament Brussel 2 u artiklu X nemmen illi rridu naraw x'inhuma ir-regoli Ewropej bażiċi ta' non-diskriminazzjoni tal-familja għanna l-Qorti Ewropea għanna għanzi skużawni l-Karta Ewropea ta' drittijiet tal-bniedem, ta' drittijiet fundamentali, ġviri ma nafx jena nqogħdu nibatu lil dik li dak li jkun il-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem għax ma nabatuħx eh, dominazzjoni utinit għal ftit. Dak li rridu nagħmlu huwa illi nindirizzaw l-affarijiet eh, b'serjetà illi tiġu mresqalinna ma nkuntentawx sempliċement b'interpretazzjoni eh, ta' regolament dak kollox minn ħadja Leonor issa. Grazzi tassew. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lill-petizzjonanta talli resqet każ ieħor fuq il-Jugendant. Nixtieq nisħaq illi ilna 10 snin li f'dan il kumitat rajna petizzjonijiet li jikkritikaw b'mod serju il-mod kif jaħdmu il-rati Ġermaniżi u diskriminazzjoni lejn il-ġenituri li mhumiex Ġermaniżi. Ilhom li għaddew 10 snin mill-ewwel petizzjoni iżda dan mhux neċessarjament juri l-stampa kollha kemm din hija biss parti żgħira minn ħafna każijiet potenzjalment. U għalhekk irridu nirriflettu sew. Issa, fuq eh, Brussel 2A, Ixtieq insemmiħ għaliex l-applikazzjoni ta' dan ir-regolament kif rivedut u kif ser jiġi rivedut, dan ir-regolament Brussell 2A ser kompli jaggrava il-prassi il prassi diskriminatorja kontra ġenituri li mhumiex Ġermaniżi. Dan għaliex ser jitnaħħal l-eksekwator. U għalhekk lan huwa li ikun hemm iktar parteċipazzjoni tal-awtoritajiet nazzjonali u ġudizzjarji. Iva, din hija xi ħaġa pożittiva, iżda dan se jfisser li se jkun hemm riskju fejn se jkun hemm situazzjonijiet diskriminatorji fejn japplikaw miżuri applikati mill-Jugendamt u hawnhekk dan huwa ibbażat fuq affarijiet partikolari ħafna fuq il-konċett tal-aħjar ġej tal-wilt kif semmiet il-petizzjonanta fl-ittra ta' tweġiba tal-Ministru għal Familja Ġermaniż wara li trasqulu bosta mistoqsijiet li anke trasqu mill-grupp tagħna, mill-kumitat tagħna fil-passat fuq il-benessri tal-minjoni tal-minorenni. Dan il-konċett huwa vak u ma jistax jiġi definit mill-liġi, iżda huwa marbut mal-ġurisprudenza, mal-każijiet tal-qorti. U għalhekk tista tuża raġuni li trid biex tiġġustifika il-benessri tal-wilt mingħajr fil-verità ma jkun qed jiġi kkunsidrat l-aspetti li mhumiex diskriminatorji nemmen illi jekk ser nimxu f'din id-direzzjoni is sitwazzjoni ser tkun allar, il-protezzjoni għandha tibqa' miftuħa anke wara rakkomandazzjonijiet tal-grupp ta' ħidma fuq il benessri tal-minorenni tajjeb jekk nibatu itra oħra lill ministru eh, Federali tal-Familja Ġermanis. Grazzi. Thank you very much. Monsieur Martin. Sur Martin. Oui, merci. Grazie. Grazzi min iktar eh, biex eh, ikun jaf il-ħidma ta' din ta' dan il-kumitat eh, dirizzajna xieren ta' dawn il-każijiet marbuta ma' ligandanta u ma nafx b'każ wieħed, każ wieħed fejn il-ġenitur mhux li m'għandux ta' Ġermajs rebaħ il-każ. U allura ma nafx nistaw nistaw nejdu eh, Iva, eh, forsi eh, nieħdu interpretazzjoni differenti, nejdu il-ġenitur Ġermaniż dejjem għandu raġun. Intom insistejtu, Sinjora President, smajtu dwar il-possibilità illi nisimaw il-jugendant u ġew, ġew, u smajna diskors ta' soltu, aħna edin emmek l-interess ta' tfal, u ftakru kienu U kien hemm tifel hemmhekk fl-aħħar fil-lira li kien ta' ta' Pollakka illi eġ din is-sitwazzjoni u inti tajtu l-kelma u għal qal illi l dak li għetejdu għafalse li xiena fost dawk illi xtaqt nara l-lom eh, pollakka u waqqaftuni minn li namel dan, ġiviri għawnek għanna xaħġa li twaqqaf ċirkulazzjoni kontra regoli, kontra l-spirtu ta' dritt fundamentali, valur fundamentali Ewropew. Eh, l-izbal, l-erer mux l-izbal eh, li et, eh, et nejdu għawnek. Nasib illi eh, dan eh, huwa illi din il-persuna, de persuna fdat il-rati u spiċċat inqabdet f'nasba. Ela li kieku ma marriċ u dim il-qort ġermaniza kieku illum il-ġurnata tista' tgawdi tifel taħħa. Allura ma nafx allura x'qed ngħidu ġifieri li kulħadd eh, ħallu ħallu l rati Ġermaniżi jaħtfu l-tfal tagħkom, ma nafx b'każ wieħed, każ wieħed. Eh, Il-Kummissjoni ressaqli każ wieħed, każ wieħed fejn xi ħadd ta' nazzjonalità illi mhijiex Ġermaniża li rebħet il-każ u jiena noqgħod viċin fejn toqgħod eh, minn fejn ġejja Sinjura Bright, ma nafx mhijiex kwistjoni ta' nies nies eh, niskriminali eh, u l-Ġermanja diġà ġiet ikkundannata mill-Qorti Ewropea ta' Dritti tal-Bniedem x'ħaj jibdel dan xejn. Eh. Allura permettu li ngħidulkom ejja ngħidu li hemm sati membri li huma ipokriti. Din is-saħħa tassew biżarra U mort jena stess u il-kanċellerija biex eh, nitkellem fuq eh, il jugendamtu U għall-ħares, għall-ħares għajem il-kustjoni l-għaliex u eh, mima, allura eja nejdu li jem ċertu ipokrazija fejn qiegħed l-interess ta' tfal f'dan kollu jiena ma narax, ma nafx fejn qiegħed. About this, I get passionate too, but we Iva, kulħadd ħossu appassjonat fuq dan is-suġġett, imma ejja nżommu kalmi għax ma kunu t-nejnu l-ħat. Jekk nitkelmu passjoni, dinja petizzjoni pa' petizjoni toħrajn. Peter. Ja, was aus meiner Sicht das Bedauerliche ist, ist schon gesagt worden von Vorredner, wir hatten eine... Äh, Grazie tassew. Inna xar snin nitkelmu fuq dan, kellna gruppi ta' ħidma, kellna zzarat, kellna smieħ għanna problema fil-Komitat tal-Petizzjonijiet f'dan it-tip ta' każijiet għax dawn ma jsirux f'ambjent paċifiku u ħbiberija, dawn huma ħafna drabi każijiet fejn il-ġenituri jinfirdu u nisimaw biss bil-każijiet fejn ikun hemm xi forma ta' konflitt. Hawnhekk għandna tliet partijiet involuti f'dan il-każ għandek l-lom, il-missir u l-wilt u jider illi aħna nisimaw ġenitur wieħed biss. U għalhekk ma jkollniex idea ġenerali, din hija xi ħaġa taqsim ta' qalb u eh, li hemm bżonn niddeċiedu hawnhekk huwa li nkunu onesti, niddeċiedu fejn nistgħu fejn ma nistgħux ngħinu. Aħna l-Kumitat ta' Petizzjonijiet smajna lill kummissjoni tajt li ma tistax tgħin u ma naħsibx li huwa ġost mal petizzjonanta li niftħu petizzjoni fejn nafu tajjeb ħafna li ma nistax nejnuwa. Il-Jugendamt huwa biss il- biċċa żgħira mill-istampa l-kbira. Nafu li hawnhekk il-Jugendamt ukoll jindirizza dawn il-każijiet bejn ġenituri huma tnejn Ġermaniżi Ikun hemm każijiet mbagħad ukoll fejn tiġi involuta l-ambaxxata Franċiża, eh, każijiet fejn huma involuti il-Pollakki, fejn għandek eh, żewġ nazzjonalitajiet differenti, insomma mhux noqgħod nirrepeti dawn huma affarijiet li tkellimna fuqhom fid-dettall. Iżda, punt wieħed, meta ikun hemm tilwim, dak li jkun irid jiżgura li jkun hemm trattament ugwali Ovvjament l-lom m'għandux iktar drittijiet, laqas il-missier kulħadd għandu l-istess drittijiet f'dawn it-tip ta' każijiet. Imbagħad hemm ukoll il-konvenzjoni tal-ajja. Jekk ikun hemm dan it-tip ta' tilwim, ħafna drabi ikun fl-interess tal-wilt li l-wilt jgħix fejn ikun attaħajtu, fejn ikun trabba. Dini, dan huwa għakum, ta' petizzjonijiet, din mhix qorti. Ma nistawx aħna nisimgħu biss li petizzjonanta m'għandniex ideja ġenerali kif nix maħniex qorti, m'għandniex istatat meħtieġa, irridu nkun onesti u ngħidu l-petizzjonanta la' ngħidula fejn nistgħu fejn ma nistgħux xnejnu. Dan huma każijiet komplikati fuq level legali u jeħtiġu għalhekk proċeduri legali eh, komplikati wkoll. L-Onorevoli Stanoka. Grazzi tassew, jidispeċinu wasal tarti jena, mill-Komitat tal-Impjegi. Jena xtaqtu n-ressa l ledja tijaj bħala membru ta' dan il-grupp fuq il-benesseri ta' tfal. F'esperjenza tiegħi ta' każijiet fuq il-Jugendamt kellna ħafna minnu f'dawn l-aħħar disa snin fl-aħħar snin dan il-kumitat. Ma naqbilx surjar li namlu kif qed inti, il-każijiet transkonfinali mhumiex daqshekk faċli biex inti tiddeċidi li bla dubju ta' xejn l-aħjar soluzzjoni għal wiltija li jibqa' fl-istat membru fejn ikun twilet jew trabba mhux daqshekk sempliċi l-affarijiet, speċjalment jekk nżommu f'moħħna din is-sitwazzjoni partikolari ta' din il-petizzjonanta partikolari il-wilt mhuwiex proprjetà tal-istat, proprjetà tal-istat, dawn l-approċċi neoliberali għandhom jiġu ikkontestati meta nitkellmu dwar pożizzjoni politika tagħna. Issa, ir-rakkomandazzjonijiet wis nibza li eh, nibatu itra l-autoritajiet franċiżi, ma sax nifhem għalfejn qed issir din il-proposta irridu nindirizzaw l awtoritajiet ġermaniżi fuq din il-ħaġa. Forsi minħejja dan ir-rakkomandazzjonijiet jista' jispjegali. Iżda l-proposta tiegħi hija li ma noqogħdux nirrepetu l-istess affarijiet ma nagħlqux din il-petizzjoni u nitolbu l-Kummissjoni biex tagħtina iktar informazzjoni u tibat ittra lill awtoritajiet Ġermaniżi, mod partikolari lil Jugendamt. Grazzi ta' bekk konkludejna l-lista ta' kellima. Nistiden petizzjonanta issa biex eh, tista' t-intervjeni għal zewġ minuti oħra. Je remercie juste pour Nixtieq eh, nirringrazzjak, sempliċement ngħid eh, li eh, l-kumpan tiegħi Ġermanis għalli li rrid imur lura Franza u jiena segwejt il-parir tiegħu iżda huwa ma kienx huwa kien kontra l-artiklu 8 jena bdejt l-ħajja mill-ġdid fi Franza u kienet imur il-kindergarten fi Franza u allura dan kien sieb li kieku mm, li jena nibni ħajti emmek u allura kien hemm ksur ta' drittijiet fundamentali tiegħi minnaħa tal-qorti Ġermaniża u barra minn hekk li kien hemm ksur ieħor u ma kellux awtorità ma kellux awtorità li jagħmel talba bħal dik li jagħmel biex jieħu eh, il-kustodja u eh, l-ura tifel tiegħi fidejh tul tul smieħ barra minn hekk nixtieq ngħid li ma stajtx jena rressa eh, difiża għaliex il-fatti ġejt preżentata bihom u deċiżjoni ġejt preżentata biha fi smieħ innifsu fil- fil-proċess innifsu U barra minn hekk ma kien hemm da prova ta' periklu minn għaj vizavi t-tifel għaj l għaliex eh, hawnhekk allura li qed naraw huwa każ każ ta' interpretazzjoni Xaħat li qed jagħmel liġi u jieħu liġi bidejh. Nemmen li eh, hawnhekk verament verament eh, ħadu fuq livell li qatt ma rajna bħalu nemmen li kif għamlu mija jistgħu jkomplu jisirqu u jaħtfu ħafna iktar tfal minn dejn il-ġenituri tagħhom nistgħu nkomplu nagħmlu rekorsi u aħna li m'għandniex nazzjonali ta' Ġermaniża nistgħu nkomplu nitilfu l-każijiet tagħna. Sempliċement nixtieq nippreċiża punt wieħed għal għaliex jiena ngħix fuq il-frontiera jgħidu li jiena kont fil-Ġermanja ngħidilkom illi fuq il-frontiera hemm ħafna Ġermaniżi li jgħixu fil-parti Franċiża u meta meta l-Ġermanja jieħdu meta l-Ġermaniżi jieħdu tfal tagħhom u jmorru in-naħa l-oħra tal-frontiera ġifieri fil-Ġermanja jgħidulhom jgħidunna aħna li nibqaw fi Franza ma tistgħu tagħmlu xejn, għal li issa taħt il-ġurisdizzjoni Ġermaniża ġifieri irrelevanti fejn din eh, di donnu l-hemm obbligu illi it-tfal jirritornaw fuq it-territorju eh, Ġermaniż. Grazzi nemmen li rridu nikkonkludu dan hawnhekk smajt mill-kollegi li jishtiq u jżommu dan miftuħ, nistaw nżommu dan miftuħ, ma smajt bħat li jishtiq jalaq dan il-kas, il-proposta tijaj hija illi naddu dan l-grupp fuq id-drittijiet ta' tfal feħdan dan il-Parlament biex naraw naqra li konsidraw iktar il-punti marbuta ma' tfal. Għandkom suġġerimenti oħra il-kol tkellimtu fit-tu li ma' proponejtu xejn. Essor Marjas, jekk joċbok. Grazzi, Signora President. Jena naqbel li il-kwistjoni għandha tibqa' miftuħa. Għandha tadri grupp eh, fuq id-drittijiet ta' tfal, però l-ewwel net, ejja illi li itra ittra lil Jugendam ta' itra ta' protesta fuq eh, il-proċedura amministrattiva illi għandna hawnhekk. Fuq il fat li huma jiddiskriminaw jom kella jiddeċidu dejjem favur nies b'nazzjonalità Ġermanisa u jituna iktar informazzjoni dwar dawk il-każijiet fejn eh, għandek ċittadini ġermaniżi li tiffaċċjaw ċittadini non ġermaniżi u kemm il u meta wieħed iħares kemm il-każijiet intrebħu minnaħa u mill-oħra u l-proċedura illi l-Jugendamt huma marbutin illi jsegwu. Nasab illi jista' jkun hemm każ hawnhekk illi jista' jitresa eh, quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja minħabba trattament mhux indaqs. Allura, għanda tinġabar din l-informazzjoni għandu jkun hemm aġġornament regolari f'dan il-kumitat li xinkella ma naslum kien. Il-jugend damtu l-rati ġermaniżi ħajkomplu għaddejjem din il-diskriminazzjoni kien ħafna każijiet ċittadini Griegu oħrajn li sofrew id-deċiżjoni tal-Jugendam ta' Virginie, skużani, Sinjor President, jena għamilt numru ta' proposti, eh, apparti mill-fat li nżommu din il-petizjoni miftuħa, jena nasab li dak li jena bżon għalfejn ma nreferux dal l-intergrupp fuq dritti ta' tfal naqbel u koll ma mal-kollega Marjas li l-Komissjoni tmur l-in mill-analizi li ta' tnallum li hija kompletament illi ma tissodisfana xejn eh, għanna situazzjoni problematika bil-Jugendam tu għallura forsi ma nafx eh, bl-informazzjoni li għanna għanna allegazzjonijiet, allegazzjonijiet, issa naraw naqrek u miex eh, għandhomx fonti jew le, rridu naraw, pero nemmen li din il-kussjoni għandha tersa u d Għodem, eh, l jugam tanto u naraw naqra jek kemx, eh, kienem bavrozzjoni, jekkemx diskriminazzjoni jew le, l-għaliex eh, ma nistawx nkomplu għaddejjien ek, ġviri nara u naqra sir evaluazzjoni ta' kif ti proċedi l jugam tanto u jek hemm diskriminazzjoni għallura li naġiexu għembat. Nishtiq nistaqsi, jena, forsi ma nistawx nistaqsu rwiħna dwar proċess ġust, il-fatt li ma jkunx hemm traduzzjoni, il-perjodu ta' sew osra, fil-fema tiegħi jekk kollox tisir kif suppost, ta' pwis imma naħseb irridu nifalwaw l-affarijiet u dan huwa dritt ta' ċittadini Ewropej skont il-Karta ta' Drittijiet fundamentali li għandna fl-Unjoni, barra minn hekk nixtieq, apparti talba u dim il-Kummissjoni, nixtieq li l-Kumitat tagħna jindirizza il-gvern ġdid Ġermaniż fuq din fuq dan il-mod kif tipproċedi l jugendam Dawk huma il-suġġerimenti li aħna għandna biex natu segwitu għal din il-petizzjoni. Eleonora, jiena sempliċement nixtieq inżid fl-intervent tiegħi għamilt referenza għal itra lill-Ministru Federali Ġermaniż dik hija proposta li għamel ton appoġġja dak kollu u koll il-lint għal minnaħa tal-SND u l-ICR. Tajab wis, eh, mela l-ura, jena għamlu kif ġeje. Smajna, smajna bil-raqqa li komissjoni illi qalet, illi memx ksur tal-liġi Ewropea. Ġifiri għat tassew diffiċ li biex eh, immorru l-ura u il-Komissjoni u netolbu għamil ġdijt li memx ksur ta' liġi Ewropea. Meta hi qalet bieċar memx ksur ta' liġi Ewropea. Allura dak li nistaw namlu huwa li petizjoni nżommuha miftuħa, insegwu l-proċedura li qal sur Marja, se l-proċedura amministrativa li nibatu itra l-Jugendamt dak nistaw namlu u nistaw koll li batu itra l-autoritajt franċiżi li jgħatu l-appoġġ sħiħ tagħhom lill-persuna li hija ta' nazzjonalità franċiża u safat vittma minħabba li hija vittma franċiża u nibatu itra l awtorità ġermaniżi illi għandhom u nitolbhom illi jagħmlu um, evalwazzjoni ta' kif jipproġedi il-Jugendamt. Apparti minn dan ta' tjana x'tixtieq Sempliciment biex nkompli ma dak li qalet il-kollega Rozier. Nasib ta' min nigżmu formazzjoni anke s-sur Marjas għal dan. Ikonna analiżi tal-każijiet trans konfinali, il-min, il-min, pero għanna nitorbu di l-informazzjoni. Ġeneralment, nisir studju Nimmaġina li il-Ministru Ġermanis fuq il-kussjoni, il-Ministru ta' Ġustizja, presumibilment, e kollu e, għandu xaġa xejn fuq din il kwissjoni ta' responsabilità tal-ġenituri f'każijiet transkofenali, dak il qal sur Marta li jkollok 100% ta' każijiet li jintqgħu il-favur il-ċittadini Ġermaniżi. Wet jista' jgħid li dan huwa li tkellem b'mod eh, imqanqal ma le huma fatti li qatt ma ħajkonna dawk iċ-ċifri dawk huma konfidenzjali ma nistgħu nitolbu li l awtorità Ġermaniżi biex iħarsu lejn il-mod kif jaħdem il-Jugendamt Virginie mġdita nemmen li eh, hawnhekk għandna bażi bażi sostanzjali ta' każijiet illi twassal għal suspett ta' prassi diskriminatorja. Ġifiri, nemmen illi, jekk il-Komissjoni tgħidilna illi dritt tagħha illi anzi, għandha tieħu il-responsabilità illi tgħid isma' din hija realtà, din hija realtà, hemm prassi diskriminatorja u allura se ngħidu iva jiena ħares regolament Brussell tnejn u rajt li m'hemmx problema imma aħna qed naraw qed naraw dan il bajes li jeżisti jekk il-Kummissjoni ħa sejjes ruħa fuq din il-bażi u tgħid le m'hemmx diskriminazzjoni, nemmen illi ma tkunx qed tara l-istampa Kolla ejja kif qal is-Sur Marja se nħarsu l-każijiet trasconfinali nemmen illi jekk id dwar każijiet nara għandna nassu għal konklużjoni u naraw jekk eh, hemm diskriminazzjoni bejn il-ġenituri Ġermaniżi u non Ġermaniżi mill-qrati Ġermaniżi. Ma jiena mill qed nara hemm numru parti kbira ta' każijiet li huma problematiċi. The Commission wants to come in here, please. Il-Kommissjoni e tixtieq intervjeni. Grazzi, Senjora President. Sempliċement xtaqt niċċara meta għet jitkellem fuq l-istatistika, il-regolament Brussel 2A prezenti ma jitlobx il-ġabra ta' statistika fuq eh, kazijiet transkonfinali, ma dana kollu il-review prezenti fil-fat fil-artiklu 79 jaħseb għal dan fejn ġifiri jitlob. Em talba fuq eh, l-istatistika Anzi, hemm obbligu fuq l-istati membri biex jiprovdu statistika fuq l-applikazzjoni ta' Brussel 2A illi jgħin biex nħarsu lejn każijiet bħal dawn. Ikonna data bħal din, imma preżentament m'għandniex daqshekk data fuq dan. U xi kultant mhux daqshekk faċli, illa li id deċiżjonijiet jittieħdu fuq livell tal-qorti u jekk id-data ma tinġabax fuq eh, jekk parti jiex barani għal dak l-istat membru, kolli nejdik l-istatistika sfortunatament ma teżistix. Virginie, mġdijt. E permetu li e, ma naħsibx li għamma għalfejn bazi legali f'Brussell t tnejn biex e, il-Komissjoni tistqari li hemm nuqqas, nuqqas meta wieħed jisa l-Komissjoni hija l-Gwardjani il-gwardjana ta' trattati. Allora, naħseb li eh, jekk aħna u koll minna tal-komitat et eh, nres u petizjoni, ma naħsebx li edin hawnhekk eh, biex biex biex naħlu l-ħin, jew nkella biex niproponu xi ħaġa li m'għandix bażi, ma nasibx li hemm għalfejn noqogħdu nħaqquha fuq jekk għax bażi legali fi Brussell tnejn a. Nixtieq nagħmel proposta oħra tgħid Eleonora, nemmen li ta' min forsi nieħdu l-kwestjoni u dim il-plenarja ġifiri jkun hemm mistoqsija orali l-Kummissjoni Ewropea u allura jkun hemm riżoluzzjoni eventwali possibbli. Dan il-mod nemmen li jkunu nistgħu eh, ikonna segwitu. il kummissjoni forsi għattejt il-liva m'hemmx memx memxejn kontra Brussel tnejna, memxejn memx ksur tal-liġi Ewropea. Naħseb illi forsi jekk nistgħu nagħmlu xi ħaġa. nejt ngħid li skont ir-regoli ta' proċedura dan mhuwiex il-post fejn irresqu l-mistoqsijiet orali jew nieħdu l-affarijiet u dim il-plenarja din hija diskussjoni t-sir ber koordinaturi. Iva, tistgħu tresqu dan fuq l-aġenda tal-koordinaturi, tkellmu mal-kollegi, però hawnhekk mhuwiex il-lok għadat. Is-sur se. Grazzi, mela. Għanna din il-petizzjoni eh, resaqna serja ta' proposti eh, qed nitolbu, qed nitolbu mill-ġdid il-Kummissjoni illi teżami illi tevalwi jekk hemm diskriminazzjoni skont eh, il disposizjoni ta' trattata fuq eh, fu il-kriterju ta' ċittadinanza nemmen li din dan din hija prerogativa tal-Kummissjoni imma tista' l-Jugendam turi Tati l-elementi kollha illi miex e, qed tikser e, prinċipji fundamentali bħal dak e, tal-diskriminazzjoni fuq iċ-ċadinanza. Eġveri rridu niproċedu skont dak li għana fi trattati ġifiri illi jista jkun illi jem ksur ta' dritt fundamentali mill orti eh, mirqarat ġermaniżi, mux noqogħdu nserħu fuq regolament eh, Brussel 2A, nafu x'qed jagħmel eh, il-jugenda minna naraw dawn każijiet qed naraw il-każ ta' diskriminazzjoni minn Tribunal Ġermaniż. Naseb illi jekk ma nagħmlux hekk allura nibqgħu bl-status quo. Grazzi, jena seberu donar u għawnek, mela kifat qabel, ħanżom il-petizjoni miftuħa, it-trali li għendamt jugendamt kif ukoll itra l-kommissjoni u jitolbu illi jikkonsidraw dej kwestjoni hija talba, talba lil-lin, lil-lin talbiet ordinari li soltu jitres u minn dan il-komitat, ġifiri rridu niformulawa ta' sew preċiża. Abbas tal-kas nitolbu l-Kommissjoni illi t-revedi dan il-kas nista' ngħid hemm eh, għalfejn ngħid għal darba li din hija laqa ta' kumitat qed nitkellmu dwar nies, dwar tfal li jiex preżenti fl-awla. Jik joġobkom, żommu dan f'moħħkom. Nistgħu nagħlqu? Tajjeb wisq. Eh punt eh, malu eh, issa naddu għal punt li jmiss ġiviri l-opinjoni fuq il-proposta regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsil li temenda regolament 8 fuq il-koordinazzjoni ta' sistemi ta' sigurta' soċjali u regolament 9-8-7 tal-2009 għal proċeduri għall-implementazzjoni ta' regolament 883 tal-2004. Il-rapporter Soledad Cabezon Ruiz, nalqaw klura fil-komitat, jek joġbok. Inta. Grazie ħafna, signora President. Mela, kif qalet il-President, il-Kummissjoni ċembru tal-2016 ċeviet proposta ta' regolament ta' koordinazzjoni tas sistemi ta' sigurta soċjali biex dak li biex ikun hemm simplifikazzjoni viżavi ir-realtà li kienet qed tiżviluppa ruħa fl-Unjoni Ewropea biex inkunu nistgħu insaħħu dan il-kunċett ta' ċittadinanza u moviment ħieles ta' ċittadini fl-Unjoni Ewropea. U għalhekk ħarġet il-neċessità li jkun hemm ukoll eh, operabilità tas-sigurtà soċjali. U għalhekk aħna rajna l-erba aspetti s-saħħa, inkapaċit disabilitajiet, l-impjieg, speċjalment is-saħħa u disabilità. Issa fuq il-pensjonijiet nikkonsidraw illi il regolament u huwa tajjeb imma għal dak li huwa l-qat għana nixtiequ xi ħaġa simili tas-sistema tal-pensjonijiet u se nipprova nagħmel taqsira dak li huwa l-arfin tad-drittijiet. U tlabna illi f'temp ta' tliet xhur dan id-dritt ikun jista' ikopri wkoll il-kwistjonijiet ta' qatt għax il-persuna meta tmur minn pajjiż għall oħra tal-Unjoni Ewropea u mbagħad tkun barra hemm bżonn dejjem tgawdi mid-drittijiet tagħha. U għalhekk Din is-sistema hija mbagħad limitata għal drittijiet li jiġu rikonoxxuti fil-pajjiż ma jkunx hemm limitu impost meta wieħed joħroġ mill-stat membru tiegħu mill-pajjiż tiegħu biex ikun jista' mbagħad igawdi minn id-drittijiet li jiġu mill-persuna li qiegħda qiegħda. U għalhekk imbagħad fuq id-disabilità konna tlabna biex ir-regolament li qed insemmu hawnhekk u għamilna referenza wkoll fuq il-karta eh, fuq in-nies disabilita li kena bżonn definizzjoni fil-kuntest ta' riviżjoni li hija għaddejja fuq l-implementazzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq il-Konvenzjoni tal-ġnus eh, maquda fuq il-persuni li għandhom disabilita. Għadda mill-affarijiet hija illi għandna bżonn nużaw din il-konvenzjoni ġus maquda imma l-Unjoni Ewropea wkoll għandha bżonn ikollha d-definizzjoni u għalhekk labnija biex tassew id-drittijiet ikun jistgħu jiġu prati minn pajjiż għal ieħor ma jkunx hemm diskriminazzjoni kontra l-persuni li għandhom diżabilità. Biex hekk ikun hemm armonizzazzjoni tal-kriterji għal dawk li persuni li għandhom disabilità u lek aħna għanna bżon ta' armonizzazzjoni, għanna bżon ta' definizzjoni armonizzazzjoni ta' rikonoxximent ta' persuni ta' disabilità mill-istat membra l-ieħor. Iġifieri biex ikun hemm almenu ekwipolenza ekonomika. Pereżempju fi Spanja jista' jkun hemm l-istess ċirkostanzi anke ċittadin tal-Polonja jew pereżempju ta' l-Italja u fil-fatt ma jkunx hemm diskriminazzjoni għal xek ikun hemm karta ta' disabilità, persuna Spanjola li toħroġ mill-pajjiż imma ma disabilità ma qed ma tkunx eh, rikonoxxuta per eżempju minn pajjiż ieħor, u għalhekk aħna saqsejna tlabna għal definizzjoni biex ikun hemm din il-kard u għalek aħna edin naraw anke mal-assoċjonijiet rajna mal-assoċjonijiet ta' rappresentaw il-persuni ta' diżabilità u fl-aħħar tkellimna fuq is-settur tas-saħħa forma ta' implementazzjoni fuq id-direttiva tas-saħħa transkonfinali l-Unjoni Ewropea kienet ma tantx insomma eh, kellha nuqqasijiet tagħha imħabba d-direttiva anki biex pereżempju toħroġ b'sanzjonijiet eh, skontra stat membru u ieħor għall-implementazzjoni għax hemm diskrepanzi kbar ħafna minn stat membru l ieħor dawn huma xkiel ta' ostaklu biex il-persuna tkun tista' tuża servizzi tas-saħħa u jiddependi mill-pajjiż sumbat jekk wieħed ikun jista' igawdi xogħle għal ċerti servizzi illi ma mhuwiex transkonfinali kważi kważi laqqas biss ma fattibbli x'imdaqqiet huma deriżorji, ġifieri tas-sow kważi ma jeżistux u skont l-artiklu 7 l-istat membru illi umbat għu mitlub illi jarmonizza biex ma jistax jazel fil-eżerċizzju ta' servizzi tiegħu u għal daqstant aħna tlabna biex ikun hemm armonizzazzjoni tal-kriteri wkoll min-naħa tal-Unjoni Ewropea biex daw kollha illi benefikaw mill-Karta tas-Saħħa ċittadini Ewropej. Imma qegħdin naraw li hemm diskrepanzi kbar bejn stat membru u l ieħor anke għal min għandu din il-kart eh, tal-servizzi eh, tas-saħħa tal-ċittadin tal-Unjoni Ewropea. Aħna hemm bżonn li jkun hemm armonizzazzjoni biex kulħadd ikun jieħu s-servizzi daqs mhux skont il-pajjiż u din hija l-qofol tal-opinjoni li aħna preżentajna. Much and be happy to extend the floor also to Grazzi. Naddu issa li shadows. Eh, shadows, eh, Sur Marja se xetej ħaġa? Nemmen li Peter xtaq jintervjena qabli, forse nista' naddilu l-kelma. Pero hawnhekk eh, qed ngħid ftit. L-ewwel kif qatt irridu nagħdu l-kelma li shadow se, jiġifieri inti shadow jekk jogħġbok eh, tista' tintervjeni. Grazzi. Eh, fuq din il-kwestjoni nixtieq ngħid li l-intervent li sar kien wieħed interessanti, però l-ewwel wieħed irid jibda billi ħares lejn id-drittijiet ta' dawn in-nies. U dak li dejjem madna aħna dawk in-nies li għandhom diżabilità nafu li għanna tekst li nistaw jistajjejn fid-drittijiet għal dawn in-nies, pero rridu eh, naraw ukoll ċertu eh, fenomeni fil-Greċja per eżempju eh, illi b'deċiżjoni ta' trojka naqsu per eżempju drittijiet għas sigurta l-aċċess anzi għal ċertu benefiċi soċjali u nixtieq ngħid li meta wieħed jitkellem fuq uh, kissjonijiet bħal daw, kissjonijiet ta' pressjoni, ma tistax it-trojka tieħu deċiżjoni eh, li taffetwa l-ħajja tan-nies eh, hekk mingħajr ma tafi sitwazzjoni u dan qed tagħmlu fil-Greċja f'postijiet oħra. Nitkellmu dwar tnaqis li jasal sa 65% fil-pensjonijiet, m'hemmx kompetenza għat-trojka, jekk ta' sistema tal-pensjonijiet, tistaw timmaġinaw il-konsegwenzi x'istgħu jkunu. Għed netkelmu dwar eh, deteriorament sħiħ ta' kwalità ta' ħajja ta' dawn in-nies, ta' situazzjoni, ta' tassaqaf li taħtu jiexu, eccetera, eccetera. Fil-Greċja, it-trojka meqta tagħmel xejn li tnaqqas u tnaqqas il-pensjonijiet. U naħseb li din hija xi ħaġa li rridu neħduha in konsiderazzjoni il-kussjoni ta' tirrijiet għal personi b'disabilita' hija kussjoni ta' sew importanti jela li jaxa jekk jena nikseb dritt f'pajjiż partikolari dan kun eh, jista' jkolli l-istess rikors ehm, jew l-istess eżerċitar ta' dritt f'istat membru ieħor mhux jittieħed li sempliċement tela li jaxa jena f'dan l-Unjoni fuq l-ħol ta' dan eh, l-istrument ta' ċek eh, ta' disokupazzjoni Ewropew eh, ċek kontra il-qat ġifiri, nemmen li din eh, dan għannu narbtuħ ma l-possibilita li wieħed ikun jista ikollu din il-possibilita fissati membri oħra biex ikun jista jisib xogħol u sakemm isib xogħol f'stat membru ieħor ikun jista juża dan iċ-ċek. Nemmen li dawk il-kolla huma qiegħda għandhom ikollhom dritt għal dan iċ-ċek. Ġifieri din hija direzzjoni tajba li qed nieħdu nistgħu nagħmlu iktar iva. Ovvjament dan ta' kollox ta' li sijar fuq dan il-punt. Grazzi. Peter Jar. Fil-fatt huwa l-kollega Valeza li segwi dan id-dossier, pero ma jistax ikun hawnhekk u allura qed nitkellem fismu. Nixtieq nirringrazzja lill-Onorevoli għandna għall-ħidma tagħha fuq il-kwistjoni jekk irridux norganizzaw xi ftit l-affarijiet f'dan il-qasam tuġiba tiegħek hija iva. Il-koordinazzjoni ta' sistemi ta' sigurtà soċjali, servizzi soċjali, ovvjament li din għandha tkun possibbli, nafu li hemm ċertu diffikultajiet marbuta mal-differenzi fl-applikazzjoni ta' dispożizzjonijiet bejn membru ieħor, per eżempju eh, kwestjoni ta' l-insigurtà, ċertezza. Fekas ċertu eh, ħaddiema ħaddiema transkonfinali, nemmen li hemm ċertu regoli rridu nipreċiżawhom eh, fuq dan il-punt. Barra minn hekk rridu nidefendu id-drittijiet u l-fatt li id-drittijiet ikun jistaw tkun jista' jġorhom miegħu biex ngħidlek minn stat membru għal ieħor drittijiet marbuta mal servizzi soċjali, kumpens, f'kasta mart, f'Kasta tqala kas u anke u kol benefiċi eh, u allowances għal-familja. Il-parlament eh, l numru ta' petizzjonijiet marbuta ma' sistemi ta' servizzi soċjali kif ukoll marbuta mal-kompens, sija eh, kompens marbuta kompens marbuta ma' ma' saħħa, kif ukoll allowances għal familji naf li sorvaleza għadem ma' sinjura Kabeson u ma' oħrajn fuq din kwestjoni biex u nemmen il-ħaj komplemel dan biex jikseb rizultati. Sinjura kuneva, jek joġbuk intervjeni per użom ta' semma l-ħin, l għaliex tlefna ħafna ħin dal-ħodu. Grazie ħafna, kollegi, jazis membri ħadd il-kelma biex nitkellem fuq dan il-grupp dan rapport ta' esperti fuq ir-regolament għal koordinazzjoni tas sistemi tas sigurtà soċjali. U nixtieq nirringrazzja lill kollega Ruiz għal ħidma tagħha u nirringrazzja għal konklużjonijiet tagħha wkoll. li għajmet dawn il-sezzjonijiet prinċipali tal-popolazzjoni. Nishtiq li dawn in-nies jkollhom l-istess tip ta' mobilità bħal kull persuna, kull ċittadin tal-Unjoni Ewropea. Naħseb il-kwistjoni ta' persuni b'diżabilità huma marbutin ma' xulxin. Jina ħdimt fil-Greċja u mbagħad mort f'Franza. Fuq l-istudenti u d-drittijiet tagħhom huwa tajjeb li rapporter tiffoka fuqhom ma tantx għandi xnajt. Jina minn ġenerazzjoni illi ksibna kwalifiki għoljin u stajna morru minn pajis għall-ieħor. Biex ikun hemm il-mobilità u tkun reali, din mhijiex xi ħaġa biss li tagħmel referenza għal l-Ewropa tal-Vant imma għal l-Ewropa ta' nofsinhar u għal partit l-oħra tal-Ewropa wkoll għandna bżonn statistika fuq nies illi ta' bilfors ikollhom jemigraw mill-2010 700 persuna immigrati. Dan il-numru dejjem iżdied u qed jiżdied issa. waqt li qegħdin nitkellmu. Id-destinazzjoni ewlenija hija l-Ġermanja, mbagħad ir-Renju Unit, l-Olanda, mbagħad Franza. Huwa minnu illi ninsistu illi il-Karta Ewropea ta' Drittijiet ta' Disabilità tiġi rispettata. U dan hemm bżonn jiġi marbut mal-Karta tas-Saħħa. Ma jridx ikun hemm diskriminazzjoni kontra nies li mhumiex qed japplikaw għax-xogħol Hemm bżonn ikun hemm protezzjoni soċjali għal ħaddiema kif ukoll għan-nies kollha. Ikunu fejn ikunu. Naqblu mal-emendi wieħed u tnejn huma loġiċi ta' sens komun u jfissaw terminu għad diżabilità jitkellmu fuq kura dejjima li ma tkunx inkluża taħt kapitlu separat imma inkluża taħt il-kapitlu bażiku tas-saħħa biex hekk ma nkunux nistgħu nieħdu id-drittijiet ta' dawn il-beneficjarji. Reċentement, dawn l-aħħar snin kont involuta f'ħidma importanti relatata ma' konvenzjonijiet tal-ILO fuq id-drittijiet ta' persuni b'diżabilità. Qegħdin nitkellmu fuq l-edukazzjoni għal persuni b'diżabilità u kif jistgħu igawdu minnhom. Id-dispeċini qegħdin naġlu xi ftit sfortunatament hemm xi ħadd ieħor jixtieq jitkellem le l-Kummissjoni qiegħda għaw iva u ngħaddi l-kelma. Sinjura Danuka inti tiseq titkellem ukoll iva. Nixtieq ngħid biss mikrofonu li naqbel. Grazzi ħafna. Mela, naddi l-kelma sal-Kummissjoni. Grazzi, President, u għal-nofsinar ta' il kulħadd nixtieq nifraħ l-rapporter għal-xogħol tagħha sissa fuq dan il-fajl tant importanti din hija proposta inklusa fid dikjarazzjoni konġunta tal-istituzzjonijiet tagħna fuq prioritajiet leġislattivi u għal daqstant importanti ħafna għalina. Meta saqsu lill-Ewropej li mu dritt l-iktar jozzu tipikament jgħidu id-dritt li jistgħu jiċċaqalqu fl-Unjoni Ewropea u l-moviment ħieles ma jkunx possibbli mingħajr regoli fuq il-koordinazzjoni tas sistemi tas sigurtà soċjali dawn ir-regoli jħarsu is-drittijiet tas sigurtà soċjali taċ ċittadini meta jmorru minn morru pajjiż ieħor fl-Unjoni Ewropea regoli mhumiex ġodda ilhom magħna mid-59 u dejjem ġew aġġornati biex jikkonsidraw l-iżviluppi ta' pereżempju realtajiet u s-sistemi ta' protezzjoni soċjali. Ir-regoli mhumiex hemm biex armonizzaw is-sistemi nazzjonali dan huwa punt importanti x'mhux kompetenza Ewropea ma jikkoordinaw u joħolqu pontijiet biex indirizzaw is-sitwazzjonijiet transkonfinali. L-iktar proposti reċenti fakkartu mnaħta l-Komissjoni minn Diċembru tal-2016 din il-proposta li qed tkonsidraw illum jirrifletti l-impenn politiku tal-Komissjoni eh, favur il-mobilità modernizza ir-regoli attwali biex jiżguraw li huma ċari, ġusti u faċli li wieħed jimplementom. Il-proposta waħda bilanċata x'mid banda waħda tiffaċilita l-moviment ħieles u tħares drittijiet ta' ċittadin u banda l-oħra li saħħaħ l-istrumenti fidejn l-awtoritajiet nazzjonali biex jiġġieldu ir-riskju ta' abusi u frodi. U l-proposta tagħmel rabta minn qrib ħafna bejn il-post fejn jitħallsu l-kontributi u fejn jintolbu il-benefiċċji u għalhekk hemm distribuzzjoni ekwa post l-Istati membri u il-proposti eh, e, huma immirati fuq is-saħħa l-qat benefiċċji dejjema, aċċess għal benefiċċji minn persuni li mhumiex attivi Eh, ekonomikament promobbli u l-postjar tal-ħaddiema kif ukoll il-benefiċċji. U għalhekk aħna determinati nfaċilitaw il-moviment u nagħmlu progress maġġel fuq dan il-fall u għalhekk nirringrazzjawkom ħafna, nirringrazzjaw dan il-komitat għal kontributi validi tagħkom u nistennew bil-ħerqa l-opinjoni tagħkom. Grazzi ħafna dinja dan huwa ta' priorità importanti, grazzi Soledad tal-li ħdimt ħafna fuq dan il-fajl. Issa skadenza għal-emendi il-27 ta' frar fit-3 ta' wara l-ofsinar, votazzjoni fl-24 ta' april u fil-impli umbat fit-16 ta' 19 ta' ġunju issa nħaffu nħaffu morru għall-aħħar punt qabel ma bżonn nikkonkludu għandna sitt minuti jiena r-rapportera l-opinjoni dwar montaraċ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni Ewropea fl-2016 u jiena kuntenta nippreżenta l-abbozz ta' opinjoni hawnhekk illum huwa suġġett importanti ħafna għal kumitat u nittamaw illi wkoll ikun ta' valur għal lead committee li huwa l-libe. ħana rajdu hekk. L-implementazzjoni ħażina jew mhux bizzejet tal-li tad dritt tal-Unjoni Ewropea waħda mir-raġuni tal-ċittadini jiġu hawnhekk dan il-Kumitat saqsuna l-għajnuna tagħna ġifieri l-applikazzjoni l-inforzar tad distribuzzjoni ta' setat bejn l-Istat membri u l-Kummissjoni u għalhekk għandhom eh, responsabilità maqsuma fl-implementazzjoni tad dritt tal-Unjoni Ewropea. Nemmen illi dan għandna bżonn nenfasizzawh biċ-ċara x'aħna mill-Kumitat eh, tal-Peti naraw evidenza ċara tal-fatt illi għad hemm każijiet ġenerali ta' trasposizjoni eh, li tiġi usata ħażina jew iddum ħafna u għalhekk aħna għandna bżonn il-Kummissjoni Ewropea tieħu r-rwol tagħha bħala assissa tal-trattatati eh, u taġixxi biex s-sowi s-situazzjoni dinja opinjoni li tagħmel nistgħu nżommu test qasir u ċar, preċiż u nifakaw fuq eh, kontribuzzjonijiet mill-petizzjonijiet jiena nilqa ovvjament il-kontributi tagħkom biex ntejbu t test Jiena għamilt il-preżentazzjoni tiegħi f'żewġ minuti u issa ngħaddi l-kelma li simalin l-ewwel net. Iva hemm bżonn nitkellem biex nifraħlek għal bozz tajjeb ħafna li preparajt u ngħid illi nesprimi s-simpatija tiegħi għal laqgħa tant diffiċli li kellek illum huwa faċli wieħed iżomm kalma u ma jitkellimx ċerta passjoni din hija problema kbira ħafna l-applikazzjoni tad dritt tal-Unjoni Ewropea għandna bżonn inżomm il-pols tagħna fuq il-Komitat Peti nixtieq nagħmel tliet emendi ntikom l-orjentazzjonijiet. Hemm bżonn dejjem skonti nenfasizzaw ir-rwol kruċali tal-Komitat Peti u se nagħmel emenda u nixtieq enfasizza l ħtiġa għal iktar trasparenza, speċjalment fuq ir-riżultati tal-proċeduri ta' ksur u l-Ombudsman u t-tielet amenda nixtieq nisħaq qasam suġġett ta' tħassib tal-petizzjonanti fil-komitat tagħna, eżempju konkret fuq id differenzi f'kwalità tal- eh, tal-ikel fl-istati membri qed nieħu dan l-eżempju għax kien hemm problema kbira bosta stati membru fl-istess waqt qegħdin naraw li grazzi lill petizzjonijiet u l-strumenti oħra il-Kummissjoni Ewropea qed tirreaġixxi għal metodoloġiji differenti u għalhekk ma nafx dan hux possibbli imma tajjeb li jkollna eżempju u forsi nistgħu nużawha bħala dimostrija illi jista' jkun hemm riżultati maġlin minn dak li nagħmlu. Naqafaw u grazzi ħafna tal-abbozz tajjeb ħafna nirgrazza lilek, grazzi ħafna tal-li kont għasek preċiż is-Sinjura Croix. Iva, grazzi ħafna Sinjura President. Jiena nixtieq nirringrazzjak ħafna għal dan l-abbozz tan tajjeb. Il-biċċa kbira tal- punti fl-opinjoni nista' nappoġġhom bisħieħ id-dritt għal eh, petizzjonijiet fl-Unjoni Ewropea xi ħaġa pożittiva progress li ċittadini jistgħu jiġu inklusi fil-proċess tal-Unjoni Ewropea u biex nindirizzaw il-disugwaljanzi fil-applikazzjoni ta' dritt għawa punt li żgur għandna bżonn il-qawħ. Eh, trasparenza, pereżempju, Eh, meta qabla ma' snin oħra eh, mara tal-aħjar, però qatt fadal xi nuqasijiet. li kieku wieħed għandu pereżempju proġett pilota jew forsi ksur tal-liġi u għalhekk ikun hemm proċedimenti ta' ksur għandna ħafna petizzjonijiet il-liġi wkoll mill aspetti differenti fl-2016 Kellna l-affarijiet legali, is-suq uh, waħdini, l-ambjent u l-emendi tiegħi se jimmiraw dawn l-oqsma partikolari nilqa illi semmejna eh, politika ta' turizmu ta' migrazzjoni ta' difiża komuni illi tejjeb eh, sistemi ta' difiża. Sfortunatament kien hemm noqqasijiet ukoll ta' solidarjetà fost l-istati membri fuq dawn is-suġġetti u għalhekk Din hija xi ħaġa illi għandna bżonn indirizzawha mill-ġdid sakemm sati membri jirrispettaw l-obligi tagħhom. Nistenna bil-ħarqa nikkopera miegħek fuq din l-opinjoni kif ukoll ma' shadow rapporters l-oħra u naħseb hekk se nagħmlu xogħol eċċellenti fuq il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad dritt tal-Unjoni Ewropea biex tiġi applikata aħjar u implementata aħjar permess l-azzjoni tal-Komissjoni wkoll. Grazzi ħafna, is-Sur Marjas. Issa ħen naraw jekk 30 sekonda jistax. Grazzi ħafna, President. Grazzi ta' din l-opinjoni. Interessanti ħafna u se nibatu il-kommenti tagħna u l-emendi tagħna. Naħseb l-iktar punt interessanti huwa l-verifika tal-applikazzjoni tal-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Il-Stati membri għandhom bżonn juru s-solidarjetà fuq il-kwistjoni tar-rifuġati. Attwalment il-Greċja u l-Italja ma jistgħux ikompli jaċċettaw iktar rifuġati u migranti illegali u aħna rridu l-Unjoni Ewropea u l-Komissjoni Ewropea identifikaw dawk il-pajjiżi li mhumiex qed juru solidarjetà ma' pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. Din hija kwistjoni kompletament differenti ma grazzi ħafna li semmejta. Issa ngħaddi l-kelma lill-Kummissjoni Eh, sur Shortes. Anzi, sur soltes, dispeċini u ma simile ħafna dispeċini wara l snajta jep li kulħadd. Jiena Foxrin sekonda nixtieq nirringrazzja lir rapporter ta' dan la u naqbel illi din l-applikazzjoni tajba ta' dritt tal-Unjoni Ewropea hija essenzjali għall-Ewropej kollha u nilqa possibiltajiet għal ċittadini Ewropej li batu l-petizzjonijiet lill parlament Ewropew tal mudrit tagħhom imma forsi nista' nissuġġerixxi li se nibatu xi <coughs> emendi fuq dan it-test għax sibna illi f'ċerti każijiet għanna bżonn inkunu kritiċi f'ċerti każijiet fl-implementazzjoni, fl-applikazzjoni u fil-bidu tal-ġimgħa id dihla se inresqu l-emendi skont l-iskadenza biex intejbu dan it-test. Grazzi ħafna u nistenna l-kontributi tagħkom biex intejbu it-test u jkun iktar interessanti u u il libe jihdu iktar bis-serjetà. Is-sur Xoltes mill komissjoni issa. Grazzi ħafna Signora President, aħna nixtieq ukoll nifraħukom għal dan l-abbozz, għal suġġerimenti, nilqawhom u ma ta' appoġġ, tidentifika ċerti kwistjonijiet fejn tixtieq tara xi titjib ħadna nota fit trasparenza fir-rapport ta' kull sena aħna normalment jagħtu eżempji fejn il-petizzjoni tagħmlu differenza, forsi ma konniex preċiżi ħafna fuq in-numru ta' petizzjonijiet se naħdmu fuq dan il-punt imma għandna bżonn naġġornaw l-istrumenti ta' l-IT tagħna u f'ħafna każijiet ukoll eh, nis eh, eh, jirrisqu petizzjoni jietu jirrisqu però il-menti wkoll li allura dil-ħaġa toħloq nara konfużjoni nixtieq ukoll nitkellem fuq it-ħassib fuq l-istrateġija l-ġdida tal-Kummissjoni Ewropea il-fatti li l-petizjonanti jistgħu forsi jirrifrixxu ruhom għal mekanizmi oħra ta' rikors għal każijiet individwali ta' skop limitat. u Walek aħna nixtieq niżgurakom li maħna maħnissa nagħmluh jekk m'hemmx xi mekanizmu alternattiv ta' rikors disponibbli. Ġifieri aħna maħniex, aħna sen, aħna sen kompatu l-importanza li l-patizjonanti maħniex sen għajdu l-om biex jitilqu, jek maħniex sodisfatti illi memx alternativa iktar effettiva mekanizmi lokali disponibli ġifiri għal-jom biex hekk nevitaw disappunt proċedura ta' eh, ksur illi iddum ħafna u ma tkunx ta' sodisfazzjon lil ħadd. Anke min-naħa tal-Kommissjoni kol anki lek l-istat membru jkun f'konformi mbagħad wara l-proċedura. Nista' niqafaw billi ma tantx fadal ħin iva aħna kollha għandna l-ġuħ irdu morru niklu, grazzi ħafna u grazzi tal-kooperazzjoni dejjem tajba u dejjem titjib bejnietna. Grazzi ħafna lil kulħadd u Eh, ħudu gost bid-dawl bix xemx li hemm barra s-sala. Grazzi.